Good morning. If you could please take a seat. So... Lodwa tajba, jek joġobkom ħudu postkom, ħenibdow. Tajab wis, mela. Nibdew bl-adozzjoni tal-agenda. Jekk memħat kontra, nikonsidra li din l-agenda ġiet adottata. u immorru issa għal stqarrijiet minnaħat tal-President. L-ewwel fuq il-gruppi ta' ħidma fuq l-assistenza ġi eh, maqbul illi l-insaqsu biex ikun hemm awtorizzazzjoni ta' 18 membri tal-ikon u 4 membri minn kumitati oħra, 6 mill PPE, 5 mill-SND, Renew 3, Hodor 2, ID 2, ICR 2, GUE 1 u e NI 1 il-gruppi ta' ħidma u l-koordinaturi ħadu nota tal riputi tan-naħa tal-gruppi fuq il-prioritajiet possibbli ta' politika terminu il-ġdid anki il rapporti il u ċejna li nitolbu awtorizzazzjoni għal xi own initiative reports leġislattivi u le. U ġi maqbul illi titli u l-kontenuti ikunu proposti għal konsiderazzjoni fil-laqali mess. Mbagħad il-ġarat ta' Likon l-2020. L-ewwel net il-kompożizzjoni ta' żjarat. Basel ġi maqbul kif ġej. Frankfurt tliet membri PPE tlieta mill snt tnejn Renew wieħed il ħodor ID u CR u gwe wieħed. U għal Basel tlieta mill-PPE tlieta SND tlieta Renew, wieħed il-ħodor, wieħed ID, wieħed ICR, e wieħed NI. Ġi maqbul illi wara ikun hemm ir-rotazzjoni. Umbagħad eh, AOB titlalab bidla għat titlu tar-rapport fuq is-semestru mis semestru eh, tal-rapport tal-koordinazzjoni u l-Annual Growth Survey ta' din is-sena u l-koordinazzjoni ta' politika u strateġija ta' tkabbir strateġiku għal-2020. I'm sorry. <laughs> This is the season. Uh, Id-dispeċini għandi riħ l-istaġun. Issa t-tielet punt fuq l-agenda il-rapport ta' negozjat interistituzzjonali għaddejjin. Fil-Deċembru il-Parlament u l-Kunsill waslu għal ftehim fuq il-tests ta' crowdfunding. Ix-xogħol tekniku għadu għaddej u mbagħad il-kumitat jivvota fuq il-ftehim proviżorju għat-tieni eh, bikri li waskedat. skedat dan il-ftehim huwa bażi tal-riżultat ta' ħames trilogi u l-bażi ta' test tal-IP u l-mandat tal-Kunsill li ġi rivedut matul il-laqat tal-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill Il-kwistjoni dipendenti jinkludu il-level minimu għal proġetti ta' crowdfunding, eh, miżuri ta' protezzjoni eh, tal-investitur kif ukoll l-limitu tal-investiment u l-esma ir-rwol tiegħu u bat stabilment tal-qafas biex faċilita investment, sosten investiment sostenibli li jkunu envi fis-16 ta' Diċembru Parlament u l-Kunsill waslu għal ftehim provizorju fuq il-test li jkunu envi se jivvotaw flimkien fuq il-ftehim provizorju għada wara it-tieni proċedura ta' qari Il-ftehim provizorju huwa bbażi tal-riżultat ta' trilogi ta' 3 u 5 ta' Diċembru tal-2019 fejn it-tim tan-negozjati waslu għal kompromessi fuq il-kwistjoni tawlinin bħal pereżempju l-okkażjoni ta' permetar ta' attivitajiet ta' tranzizzjoni l-obligi ta' dżvelar, il-ħolqien ta' grupp ta' esperti tal-istati membri fuq il-finanzi sostenibli l-użu ta' atti delegati u l-esklużjoni ta' fossil fuel solidi mill kriteri ta' screening tekniċi fis-16 ta' Deċembru kien hemm iktar raffinar għat-test permezz ta' proċedura bil-miktub l-iktar fuq l-artiklu 12 illi determina kif l-attivitajiet ekonomiċi jista' jkunu ta' ħsara għall għanijiet ambjentali. Mbagħad il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna l-approvazzjoni tal-minuti b'mod partikolari ta' 18 ta' Novembru 2019 ta' 2 u 3 ta' Deċembru tal-2019 u ta' 12 ta' Deċembru tal 2019 u 12. <coughs> Now we move to the next uh, point in the agenda. Morru għal punt li mis fuq l-agenda tagħna, is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika is-ħarriġ ta' tkabbir ta' kull sena 2020. Ir-rapporter huwa Auror Laluk mill-SND, u mbagħad għanna Shadows, Eniko Gjori mill PPE, Eroglu mir-Renew, Lamberts mill-Ħodor, Umbat Beck ID, Jurzika ICR. Umbat għanna uh, Komitat Assoċjat tal-Budget u Komitati ta' Opinjoni NV Reġi u Fam. Umbat naddi l-kelma issa minnu fih li l orro l-luk għal diskors taħħa. Signora President, grazzi ħafna. Eh, eżis rapporter, eżis kollegi, grazzi tal tajtun il-kelma biex nitkellem fadan il-rapport nafu l sfidi ambientali li għanna u dimna u tħassib leġittimu li għanda għandhom iċ-ċittadini u meta naraw il-politiki tagħna sissa il-biċċa tal-popolazzjoni imma l-OECD, il-Fond eh, eh, Internazzjonali Monetarju u oħrajn u kollu anke l-forum ta' Davos eh, poġġa fil-ewwel ħamsa dan it-ħassib sfidi ambjentali dan huwa bla preċedent għal dan il-forum fejn it-telf tal-biodiversità, diżastri naturali, multiplikazzjoni ta' ġrajiet meteoroloġiċi violenti kif ukoll inqas ta' kapaċità ta' Eh, politika pubblika biex traġixxi pass maġġel biex eh, tilqal dawn l isfidi u aħna għandna bżonn nuru li aħna nistgħu naġixxu tajjeb u pass maġġel. Issa qudiem dawn id-diżastri l-Unjoni Ewropea permezz tal-President tagħha li tagħmel mill-Ewropa l-ewwel kontinent neutrali dak li huwa l-karbonju biex ikun hemm transizzjoni ekwa għal kulħadd u l-Kummissjoni wkoll ukoll talbet biex il-Parlament titkellem b'leħen b'saħħtu fuq il-gvernanza ekonomika u enfasizzat l-importanza ta' semestru Ewropew ma norbduhom ma l-ambizzjoni ambjentali tagħna. Biex inkunu qawwin aħna għandna bżonn nilqgħu għal dawn l-isfidi ambjentali u soċjali u dan gwidat il-qari ta' dan ir-rapport. U permezz dan ir-rapport għandna bżonn nagħtu l-appoġġ għall European Green Deal tal-Kommissjoni l-koerenza tal-semestru Ewropew ma l-għanijiet ambjentali kif ukoll ekonomiċi għax l-ekonomija għandha impatt kbir fuq l-ambjent u wkoll dan is-semestru jorbot mal-bidlu mal-bidla ta' titlu kif ġie nfakkar issa għax ir-rapporti għal strateġija annwali għal tkabbir sostenibbli. Dan is-semestru Ewropew għal 2020 hemm bżonn tkun l-opportunità biex norjentaw u koordinaw il-politiki ekonomiċi kollha tagħna lejn transizzjoni ekoloġika u soċjali permezz ta' indikaturi ambjentali ta' benestri ġida kontra il-faqar ambjentali u soċjali u finanzjarju u għanna bżonn li jkun tnaqqis tal-gassijiet ta' fett serra u minħabba l-integrazzjoni tal-ekonomi tagħna fuq il-livell dinja għandna bżonn naraw id-dejn tagħna il-karbonju u dan ir-rapport se ssib ukoll ir-rieda inadottaw regola ġenerali għall-investiment pubbliku għax mill-ġdid il-kriżi ambjentali qed issir sfida ta' sopravivenza u sigurtà u għalhekk ta' bil-forz sem bżonn ikun hemm investiment privatu kol. u dan huwa importanti għax il-żona euro ila dbati daw l-aħħar snin um, b'nuqqas ta' investiment pubbliku strutturali u dan jidher f'kull rapport ta' kull semestru u għalhekk din it-tranzizzjoni fl-edukazzjoni l-ekoloġija ambjentali jippermettu biex mhux biss nattivaw l-attività ekonomika u noħolqu postijiet ta' xogħol adattaw l-ekonomija tagħna għall isfidi ta' dan is-seklu. Issa mill-lat makroekonomiku l-indikaturi eh, tejbu taj u sow imma wasalna għal tkabbir fin-nuqqas ta' ugwaljanzi u assenza ta' konverġenza bejn istati membri fuq il-livell tal-għejxin. U għalhekk għandna bżonn nikkonkludi li l-ekonomija miex qed tikkontribwixxi kif suppost għat titjib taħt l-istat soċjali tal zona euro u s-servi iktar l-Ewropej u l-politiki li kellna sissa waqt li kellhom ambizzjoni biex ikun hemm tkabbir u jnaqsu id-dejn pubbliku ma eh, l kisbux l-għanijiet kollha tagħhom U għalhekk aħna nitolbu biex nidħlu iktar fid-dettall fir-regolamentazzjoni bankarja għall-implementazzjoni ta' riformi ta' taxxa biex hekk nipproponu ambjent ekonomiku stabbli għabbasi ta' kompetitività eh, tajba u mhux zleali u kompetizzjoni illi ma tneħħiex il-popolazzjoni u ma tiċħatx il-popolazzjoni eh, minn ċerti risorsi u ekonomija hija xejn mingħajr dak dawk illi jagħmluha mhumiex biss l-intrapriżi mal l-imsieba soċjali kollha għalhekk ninsistu fuq il-bżonn li nsaħħu dialogu soċjali mal l-imsieba soċjali kollha u l nwessaw ukoll dan il-kamp ta' applikazzjoni għall ngos u soċjetà ċivili minħabba l-urġenza ambjentali. U għalhekk dawn huma linji kbar malajr malajr ta' dan ir-rapport u nistenna eh, bil-ħerqa u naħdem ma' shadow rapporters u ikolli l-ewwel perspettiva tagħhom naf illi il-kontributi tagħhom se jkunu attivi ħajjin ħafna dak li nistennu u l-Parlament Ewropew għandu bżonn ukoll il-widna. Jagħtihom il-widna. Grazzi. Thank you very much. Uh, now I give the... Um, Grazzi ħafna. Naddi kelma issa l-Shadow Rapporteurs. Eh, Eniko Gjori mill-PPE. Grazzi ħafna President l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-abbozz ta' rapport. Naħseb illi se jkollna ħafna ħidma ħafna xogħol flimkien qabel ma nistgħu nifanalizzaw dan ir-rapport. Dan huwa eżerċizzju importanti skonti. Fl-2011 meta kont Ministru tal-Istat għall-Unjoni Ewropea matul il-Presidenza Ungeriża fl-ewwel eżerċizzju tas-semestru jiena ovvjament niftakar ħafna affarijiet però minn naħa l-oħra tal-mejda. Naħseb il-semestru għandna bżonn inżommuh bħala strument tajjeb għal politika ekonomika u tax xogħol, speċi ta' gwida għall-istati membri ma rridux ninsow illi qegħdin naħdmu f'qasam fejn hemm kompetenzi differenti hemm kompetenza esklużiva tal-Istat membri, hemm kompetenza mħalta u hemm eh, kompetenza komunitarju, għalhekk meta nagħtu l-gwida għandna bżonn li dawn din is-sitwazzjoni nikkonsidrawha. Ovvjament jiena napprezza illi r-rapporter tixtieq taġġusta ir-rapport skont l-urġenzi attwali tal-klima u, ovvjament il-Green Deal huwa fil-qoċċata tal-aġenda tagħna il-Parlament jadotta l-menu rapport kull xar fuq dawn is-suġġetti anke jekk ma jadux l-istess ħaġa, imma naħseb illi jekk tassow nixtiequ nbidlu eh, l-attenzjoni tagħna u npoġġu fiċ-ċentru l-attenzjoni tagħna l-Green Deal, nirrepetu ruħna f'rapport ieħor u forsi ninjoraw dak li huwa fil-qalba ta' dan ir-rapport u lek ir-rakkomandazzjoni tiegħek ma' ġenerali tkun illi nżommu l-iskop il-lan u l-lini biex nagħtu l gwida għal politika ekonomika u tax-xogħol u ma rridux ninsew dik il-frażi li teżisti fil-lingwi kollha tagħna illi minnu jagħmel wisq ma tantx imbagħad ikollu ritorn tajjeb. Fir-rapport għandna illi għandna bżonn nikkonċentraw fuq il-Green Deal, fuq is seba SDGs, Eh, fuq il-pilastru eh, soċjali eh, ma tkunx ħaġa bilanċata li kiku aħna nieħdu dak li ġi adottat tant snin ilu ċir oriġinarjament, konsiderazzjoni oħra li nirrakkomanda l rapporter illi se jkollna opinjoni wkoll minn Komitat Empli. Iġifiri aħna se jkollna inżiduh mar rapport tagħna u ndaħlu l-osservazzjonijiet u suġġerimenti. U għalhekk f'dan ir-rapport se nifoka iktar fuq il-kompetenzi tal-Kumitat ikon tagħna. Bad konsiderazzjoni oħra, is-sidja għal-rapporter ukoll semmi dan l-aspett, semmi dan l-aspett importanti għax sati membri jek ma jħossux illi għaxa ħaġa tagħhom, ovvjament se jieħdu nota u mhux se jgħaddu għall-implementazzjoni u naħseb illi l-iskop huwa nadattaw xi ħaġa li hija qrib ir-realtà u l-istati membri jkunu l-esti illi jikkonsidrawha. Għalhekk mill-ġdid jekk l-attenzjoni tagħna tmajna eh, mhux se jkollna problema b'din is-sidja issa. Naħseb illi se jkollna diskussjoni tibsin fuq eh, fuq l-iskemi ta' xogħol li mhumiex ġodda, ma naħsibx li se nsolvu dawn il-kwistjoni f'dan ir-rapport, imma mill-ġdid nissuġġerixxi illi niffokaw fuq il-kwistjoni iktar ċentrali. U hekk ikonna rapport fattibli tajjeb u jiġi konsidrat mill-istati membri. Grazzi ħafna. Thank you. <clears throat> Grazzi ħafna lilek. Issa mir-renew Eroglu. Grazzi ħafna. Signora President, sis kollegi, Signora Rapporter Laluk, grazzi ħafna tal-rapport. Jekk taraw il-rapport, kien hemm ħidma intensiva ħafna nistgħu naraw illi l-ispirtu tar-rapport huwa mibdul kompletament u għalhekk grazzi ħafna tas-sijat kollha li għaddejt fuq dan ir-rapport. Imma sfortunatament dan l-ispirtu tar-rapport li biddilt u r-rapport li suppost jikkontrolla l-ispiża nefqa fl-istati membri u jiggwida l-istati membri, issa sar xi ħaġa kompletament differenti. Naqbel mal-format il-ġdid Ovvjament, nistgħu ndaħluh ukoll f'rapporti ġodda ma naħsibx li wafloku hawnhekk. U għalhekk għamilt xogħol tajjeb imma fil-post żbaljat, ir-rapport żbaljat. U għalhekk huwa essenzjali għalina bħala grupp Renew illi nresqu l-emendi u r rapport mullura għal dak li suppost kien għaxekle ikun frott tal-ideoloġija biss. Jina imħasseb li l-Istati membri jaħsbu li dan il-rapport ta' semestru se jisir rapport fuq il-Green Deal, illum jisimaw fuq il-Green Deal u se jignoraw dan il-rapport, u lek ma naħsibx li spirtu ta' dan il-rapport u għafloku ħen niprovaw nsibu kompromess, ħen naddu l Green Deal f'rapporti oħra mu mux f'dan. Imma ovvjament jiena eh, napprezza ħafna ix-xogħol tiegħek u nittamaw li nsibu kompromessi sa fuq il-proċedura sfortunatament meta eh, wasal ir-rapport fis-16 ta' Jannar u kien hemm l-emendi hemm bżonn jiġu imresqin bil-miktub minħabba l-amministrazzjoni u għalhekk tajjeb li kieku nistgħu nibagħtu dawn l-emendi b'mod diġitali kif nista' nagħmlu b'rapporti l-oħra għax hekk le se ngħaddu wis eh, ħin. Jekk kollox se jkun bil-karta, ikun iktar faċli għal kulħadd jekk inkunu nistgħu nibatuhom diġitalment u nittama li s-Sinjura Laluk tkun tista' eh, taqbel mal eh, lemendi u biex naslu għal kompromess ġin rapport m'għandux flok waw. Grazzi ħafna. Issa Filip Lambert mill-grupp tal-ħodor. Meta semestru nħolo ftit snin ilu aħna bħala ħodor appoġġajni dan għaliex inħossu li hemm bżonn ta' strumenti ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika u hemm ħafna aspetti eh, ekonomiċi li huma jew kompetenza nazzjonali jew inkella maqsuma. Allura ma nistawx insegu dan il-modell kważi sovjetiku fejn jgħidu l stati membri x'jagħmlu. Però għal snin twal assumejna illi ma jkunx hemm eh, spiża pubblika kbira wis u jekk aħna nħarsu lejn il-finanzi pubbliċi l-ekonomija taħdem tajjeb, però tajjeb eh, u anzi nittama li kulħadd fem li l-affarijiet mhux daqshekk eh, sempliċi u illi fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija hija tan-nies u hemm involvement qawwi min-nies għaliex in-nies issa jifmu illi l-ekonomija mhux qed isservi lilhom, anzi il-minoranza tan-nies qed isservi l-ekonomija. Allura forsi dan ir-rapport jista' jkun mod ta' kif aħna eh, nużaw il- u nittestjaw l-użu ta' l-intelligenza artifiċjali fil-ħolqin tal-politika. Forsi nkunu nistaw anka nanticipaw ċert affarijiet. Għaliex naħseb illi issa għanna dan il-pat ekoloġiku u Strump, eh, dak li għadu kif qal il-kollega eh, liberali illi għanna dan il-kompartiment eh, jismu pat ekoloġiku dan irrit jibqa' isu iżolat mill-kompliment tal-politika l-oħra. Eh, mhux il-każ, irridu niżguraw illi eh, il-soċjetajiet sana jkollhom futur, rridu nirrispettaw il-limiti illi għandhom li għandu l-pjaneta tagħna. I agree with the rapporteur. Jina naqbel ma' rapporter li dan huwa is-sens. Jekk is-semestru huwa skonness minn da, nispiċaw kullu skizofreniċi. għalhekk irid ikun allinjat u l-emendi tagħna kollha jridu jimxu f'dik id-direzzjoni biex ikonna konsistenza fil-politika. Il-Green Deal miex xi ħaġa tal-ħodor biss, eh, mhijiex miex l-slogan il-ġdid ta' Ursula von der Leyen hija orjentazzjoni ta' politika li għandha eh, tindirizza il-politiki kollha U għal darboħra u nishtiq ninsisti dwar dan jekk inħares li l-kollega tal-PPE irridu nirrispettaw il-kompetenzi tal-istati membri, ir-reġuni, għax inkella mhux ħataħdem. Jekk aħna nippruvaw ngħidu x'għandna nagħmlu ħanispiċċaw nfallu. Imma rridu nibnu il-konverġenza u nibnu konsens li fil-fatt eh, għandna bżonnu dan il-Green Deal U nista ngħid li l-maġġoranza tal affarijiet li għandna bżonn biex nġalu li dan isir ma mhumiex fuq livell eh, Ewropew imma fuq livell ta' stati membri. U jina naħseb li bħala Unjoni Ewropea irridu naraw li konna konverġenza dan l-entuzjazmu. U jina naħseb u dan u l spirtu ninsabu fih, jina naħseb li jissa għanna l-opportunità sabiex nerġaw norjentaw il-politiki. U mux najdu li dak kollu li għamilna sissa ma kien xej, imma nrikonoxxu il-limiti tal-deċizjonijiet mm, politiċi ta' dawn l-aħħar 10 snin, għax għadna maħniex salvi għal-issa, għansi bot minn dan. Fil-fat, il-livelli ta' dejn il-lum kien huma ola mill-li kienu qabel il-krizi finanzjarja. U mhux qed nitkellmu fuq il-dejn ehm, tal-istituzzjonijiet jew tal kumpanijiet imma ehm, anka d-dejn privat, anka d-dejn tal-studenti pereżempju. U xi ftit minn dan id-dejn għat ma ħajitħallas, jiġifieri għal min qed jaħseb li l-unika gżira ta' irresponsabilità huma l-unika post fejn ta' responsabilità huma l-istati membri, Jina ili 22 sena fin-negozju jina nista' ngħidilkom li rajt ħafna ħafna mġiba irresponsabbli fin-negozju. ġviri iva rridu noħorġu minn dawn il- il-firda binarja imma rridu npoġġu ċertu responsabilità fuq kulħadd f'dak kollu li nagħmlu. Grazzi, Issa, suppost ID imma mhux qed nara l surbek mela hawn xi ħadd mill-ID li xtieq jitkellem? Jidher li le? Issa, Francesca Donato. Grazzi, Signora President. Jina kontenta ħafna dan il-rapport, nishtiq najt proset li rapporter la luk, għalli xina naħseb li verament laqtet punti essenzjali u li l-kontenut ta' din il-proposta jitaqbat tiġbet l-attenzjoni fuq punti fundamentali sabiex inkunu nistaw eh, immexu qoddim l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea tkabbir stabilità u anka eh, il-bilanċ makroekonomiku u dan b'approċċ ġdid li fl-aħħar mill-aħħar jikkonsidra il-bżonn li nżidu l-investiment pubbliku il-bżon nirrevedu il-patta stabilità u tkabbir kif ukoll imbidlu il-paradigma billi natu aktar attenzjoni għal problema ta' dejn privat bħalma qal il-kollega li tkellem qabli. Speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam id-dejn pubbliku. Jina nixtieq ngħid għal darba proset lill kollega u jina ċerta li l-ħidma li ħassir fis-serje ta' emendi li ħajsiru għal dan it-tekst jistgħu waslu għal ħidma ta' kwalità għolja ħafna li nistgħu naqsmu. Issa jiġi mużika minn ICR. E Grazzi. Jena nishtiq nirringrazzja Sinjura Rapporter għal dan l-abbozz tar-rapport, jena nista' nifhem l-enfasi u anka determinazzjoni fuq il-kwistjonijiet eh, ambientali u l-ġlida kontra l-inugwaljanza. Jina naħseb għalek li r-rapport għandu bżon ta' viżjoni aktar bilanċata, aktar azzjoni, attenzjoni għal problemi li għanna fl-ekonomiji Ewropej. U forsi fil-ġejjini għarib eh, jista' jkun li jekk ma neħdux azzjoni kif suppost l-affarijiet jeħżinu. Issa semmi xi affarijiet li għal huma importanti ħafna l ewwel l-investiment. Iva, l-livell ta' investiment għadu taħt il-livell ta' qabel il-kriżi, il il kriżi U iva, aktar investimenti fċertu zoni, fċertu waqsma, jista' jkun li hemm bżonnhom aktar um, aktar mixtieqa minn oħrajn. Imma kienu l-investimenti allokati ħażin li waslu għal kriżi fil-10 snin ta' qabel u għal valur ta' flus għall investimenti li huma importanti u mhux bil-fors il-livell nominali. Għalhekk jiena ma naqbilx li l-bżon għal-aktar investimenti għanna nużawa bħala skuża għal-aktar flessibilta fil-pat ta' stabilita u tkabbir, aktar flessibilta tfisser aktar dejn pubbliku forsi. Forsi dejn pubbliku li jaqbess il-livelli ta' qabel il-krizi. It-tini naħseb li għanna natu aktar attenzjoni għat tkabbir, maħniċ qed naraw il-tkabbir fuq livelli ta' rkupru li kena fil-passat li nistaw nistennew wara periodu twil ta' krizi finanzjarja u ta' dejn. Imma jekk ma jkonniex produttività miżjuda u tkabbir ma nistawx nirranġaw il-problemi ta' sostenibilità ta' finanzi pubbliċi fil-maġġoranza ta' stati membri speċjalment jekk nikkonsidraw il-popolazzjoni qiegħda tixjih. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li nħallu li nitilqu mir reġim ta' interessi zero u niġu lura għal situazzjoni ta' eh, interess kemm jista' jkun malajr. Hemm livelli baxxi ta' interessi li jiskoraġixxu l-gvernijiet milli jagħmlu riformi. It-tielet net, it-taxxi irrid ngħid li għandi riserva fuq din is-sejħa għal Ehm, votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fuq kwistjonijiet ta' taxxa. Biex nibqaw kompetittivi, il-pajjiżi Ewropej iridu jibqaw kompetittivi bejnietom u rridu nevalwaw l-effettività ta' sistemi ta' taxxa permezz ta' indikaturi nistgħu nqabluhom kif ukoll l-applikazzjoni volontarja tal-aħjar prassi bejn l-istati membri. U din hija xi ħaġa li tkun aktar prattika u mod aktar effettiv sabiex il-sistemi tat-taxxi tagħna jkunu aktar effettivi u prattiċi. Jiena ħani qafaw għalissa? issa? Naf li forsi l-opinjoni tiegħi mhux ħatoġob lil sinjura Rapporter imma jiena nistenna id-diskussjoni kostruttiva waqt il-laqgħa Shadows. Grazzi, ma nafx hekk il-gwe Iva. Jose. Grazzi, Sinjura President. Il-Kummissjoni tkellmet ħafna dwar eh, l-importanza ta', ta tkabbir u l pat li qed jiġi prezentat b'dan il-mod ippreżenta politiki soċjali ġodda għall-Unjoni u hemm eh, ċertu ambizzjonijiet, iżda il-problema hija li għal darboħra m'għandniex ir-riżorsi finanzjari sabiex inkunu nistgħu nifinanzjaw dawn il-politiki għalhekk huwa diffiċli li naraw kif nistaw nisperaw li dawn l-anijiet kollha ġodda li aħna eh, markajna, inkluż dan lan, li huwa wieħed tajjeb li niflessibilizzaw naqra il-politika monetarja li xed naraw li għandha l-konsekwenzi tagħha, kif ħajkun possibbli li nagħmlu dan kollu? Mingħajr mezzi li permettuna li niksbu dawn l-anijiet. Hemm bżonn li jkollna investiment fuq livell ta' stati membri m'hemmx dubju dwar dan. Dawn l-onlanijiet li trid l-Unjoni tkabbir, tkabbir tal-impjigi, tkabbir tal-pagi, din hija xi ħaġa li riċentement fl-Unjoni Ewropea ma rajniex. Jekk din hija xi ħaġa li ma narawiex riflessa, jekk dawn l-għanijiet ma jkunux riflessi fil-politika tal-semestru Ewropew, ħajkun, mux ehm, ħajkollu valur, mux ħajkollu ehm, saħħa. Għalek, bżonn li nitkelmu dwar kif nistaw nimmaterializzaw dawn il-prioritajiet imma nżommu f'moħna li m'għandniex ir-riżorsi addizzjonali meħtieġa fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Barra dan fil-qasam tal koezjoni saħ jkollna inqas riżorsi. Għalhekk għandna bżonn li nsibu risposta fil-politika nazzjonali. Għal nispjegalkom xe jiġri f'pajjiżi. F'dawn l-aħħar snin naqqasna d-dejn pubbliku b'mod storiku li kbar tnaqis ta' dejn u għamilna dan mhux permess tal austerita imma politiki ta' eh, tkabbir. Issa ħana għamil tini mistoqsija brabta ma xi ħaġa li ma naħseb ma ġiċ indirizzata eh, mod eh, tajjeb fil-rapport il eh, issu intern. Dejjem jidher f'dawn ir-rakkomandazzjoni speċifiċi hemm bżonn li eh, li nibdew naraw x'effett ikollu deregolazzjoni tas-suq intern u x'effett kellu fuq is-salarji pereżempju. U il-livell li ta' prekarjetà għal ħaddiema fl-Ewropa kollha dak li rnexxilu jikseb. U hemm dawn l-iżbilanċi makroekonomiċi. Dawn huwa żbilanċi li huma ta' teddida għall-istabilità fiż-żona euro. U il-Komissjoni titkellem fuq din il-kwistjoni minn perspettiva burokratika. ġit mżdidet il-investi, l-investiment meta jkunem raġunijiet, ġifiri meta jkunem eċezzjonijiet, imma l-affarijiet xorta ma nbidlux. Il-pajizi ma bidlux il-politika tagħhom. Għalhekk issa wasal l-żmien li nibdew nitkellmu fuq dan. Dinja Unjoni Ekonomika u Monetarja ma jistax ikun li uħut ikollhom surplus u oħrajn ikollu dejjem taħt. Għax inkella jkollna unjoni ta' trasferenzi. Għalhekk għandna bżonn ta' odot eh, biex inkunu nistgħu niġġieldu din is-sitwazzjoni. Grazzi. Thank very much. Now I give the floor to uh, the rapporteur for a closing remark. Grazie ħafna nabdi l-kelma jessa l-rapporteur għal-kommenti eh, ta' luq. Grazie ħafna lil kulħadd tal-li eh, rajtu il-rapport u tajtu l-ewwel kummenti tagħkom. Iva, veru dan huwa suġġett l emendi illi forsi se jkollu xi ftit domin biex Eh, norganizzaw l-ewwel laqat dan huwa l-ewwel punt bażiku tekniku jiena smajt eh, il-mistoqsijiet, il-kommenti fuq il-prastru soċjali, l-ugwaljanza, dawn huma preżenti fir-rapport u kien hemm għattu nuqqas makroekonomiku u forsi nuqqasijiet ukoll fuq il-balance of payments u oħrajn fejn għandna bżonn nerġaw nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-ispirtu tas semestru Ewropew jiena smajt u fimt eh, fuq il-kompetenzi iva nkonsidrawa naqbel fuq l-ispirtu nifhem it-tentazzjoni li nibqgħu l ispirtu antik tar-rapport u forsi nixtiequ nibqgħu Eh, f'dak tal-modi makroekonomiku imma s-sitwazzjoni li mi għandna urġenza ambjentali u l-ekonomija ma teżistix mingħajr il-biosfera biex li tippermetti li l-ekonomija teżisti u għalhekk se hemm impatt kbir ħafna fuq il-biodiversità u fuq il-pattern huwa kollu pragmatiku u meta bħala punta tluq ikonna indikaturi ambjentali F'dawn l-indikaturi nistgħu impoġġu politiki li huma tal-familja politika tiegħi ta' Demokratika jew liberali u mbagħad jiddependi bżonn inkunu pragmatiċi hemm evoluzzjoni fl-ispirtu tal-semestru Ewropew u l-evoluzzjoni ta' dan l-ispirtu mitluba minn ħafna minna u mbuttata mill-Kummissjoni hija li għandna bżonn nitkellmu mill-lat prattiku u pragmatiku mhux ideoloġiku. Jina tassow nistennaw nistenna bil-ħerqa l-emendi ta'kom, kienem xifħut id dġaġaw ġew eh, mresqa, id-diskussjoni għedin naraw il-linji diġa ta' demarkazzjoni, eh, il-golden rule, ta' dibattiti, eccetera imma Iva, nistanna bil-ħarqa nibdow naħdmu biex naraw x'nistgħu noħorġu minn dan is-semestru biex ikun utli u effiċenti għax fil-fema tiegħi din hija relevanza ta' dan ir-rapport. Grazzi. Uh, merci. Uh, so now just uh, Mela, biex nagħlaq, nixtieq infakkarkom li ehm, fid-dawl tal-ħinijiet li għandna, is segretarjat informa fis-sitta, anzi, eh, informa fis-16 ta' jannar li il-skadenza hija fl-24 ta' jannar fl-ofsinar. Irrit ikun hemm votazzjoni qabel il-Kunsill tar-Rebbija, Kunsill Ewropew tar-Rebbija. Iġbiri din hija l-iskadenza biex inkunu nistgħu ndaħluha fil-plenarja ta' Marzu. Issa dwar l-użu tal-lodda ta' emendi elettroniċi, min din miex possibli u raġuni hija għaliex hemm bżonn li jkun hemm id-disponibilità tal-traduzzjonijiet kollha U la darba il-rapport ġi prezentat fi jannar, fil-9 ta' jannar, traduzzjonijiet mux ħajkunu disponibli qabel l-24 ta' jannar li għal-skadenza l emendi ġviri dik hija il-problema. Għanek, skużawna ma din hija l-proċedura d-darba. Tajb, jismela l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u għal-punt numru 10, anzi fl-10, eh, il-punt li jmiss huwa fl-10 mela ħaniqfu għal-kwarta. Okay, we start with the next uh, point. Mela, eja nibdew bil-punt li mis fuq l-agenda tana, id dialgu ekonomiku u riskambju ta' opinjonijiet ma' Zratko Maric huwa id-deputat Prim Ministru u Ministru għal-Finanzi ta' repubblika tal-Kroazja nil-għaw miftuħa fidejh il-presidenza li timbidel tal-Kunsil ta' Ecofin fuq l flewel ta' jannar u aċċetta l-istedina tagħna sabiex jippreżentanna l-prioritajiet tal-presidenza Kroata fil-qasam ta' xogħol ta' Lekon. Il-presidenza Kroata tissir f'kuntest speċifiku wara l-tħatra eh, riċenti tal-kulleġġ il-ġdid tal-kummissjari. Aħna qegħdin nistennew li naħdmu flimkien mal-Presidenza Kroata fi spirtu tajjeb ta' kooperazzjoni biex niksbu l-aħjar riżultati. Alex, skont il-prassi maqbula ħajkonna din il-proċedura dan skambju ta' opinjonijiet, ħajkun hemm il-kummenti ta' introduzzjoni missur Maric għal xi 10 minuti, Mbagħad wara ħajkun hemm ħames minuti ta' mistoqsijiet u tweġibiet, u mbagħad ikun hemm il-possibilità ta' mistoqsijiet ta' segwitu e, fl-istess ħin. E, Fl-ewwel round ta' mistoqsijiet kull grupp politiku ħajkollu slot wieħed u mbagħad napplikaw is-sistema DONT Eh, li tiddetermina l-ordni tal-mistoqsijiet mill-gruppi politiċi. Jekk ikonna bżiet ħin ħajkonna aktar slots eh, fuq bażi ta' catch tiegħi. Sur Marriċ, naddi l-kelma lilek. Thank you, uh, Madam Chair. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Tenali, onorevoli membri ta' dan il-Komitatu, Sinjuri. Huwa pjaċir u onur għalija l-lum li hija hawnhekk fil-Parlament Ewropew f'dan il-Kumitat ta' Likon biex nippreżenta prioritajiet tal-presidenza eh, Kroata fil-qasam tal-ekonomija u anka kwistjonijiet finanzjarji. Il-Kroazja eh, tieħu responsabilità tal-presidenza tal-Kunsill fi żmien fejn l-Unjoni Ewropea quddiem għandha numru ta' sfidi. L-ambjent globali dejjem qed ikun iktar kumpless u ma tistax tbassru hemm sfidi ta' tibdil fil-klima, l-migrazzjoni, il-bidli demografiċi, il-mizinformazzjoni u anka l-populizmu li nistaw naraw kemm ġewwa u anka barra l-Unjoni Ewropea għandna wkoll sfidi li ġejjin mitlu eh, tal-Renju Unit. Fil-qasam ekonomiku hemm ukoll il-bżonn illi nindirizzaw il-livelli baxxi ta' tkabbir kif ukoll id-diskrepanzi ekonomiċi. Dawn huma uħut mitħassib illi ċ-ċittadini tagħna jistennew risposta għalihom. Apparti minn hekk qegħdin fil-bidu ta' ċiklu istituzzjonali u leġislativ ġdid illi jagħti opportunità lill unjoni Ewropea biex terġa' taħseb fuq il-prioritajiet u l-miri tagħha u anka illi tipprova tiksibhom b'enerġija ġdida. Il-Presidenza Kroata lesta biex taħdem ħafna flimkien mal-Parlament Ewropew biex dejjem timxi lejn dawn l-istess miri. Jiena sa nagħmel daqsxejn kummenti sa fuq is-sitwazzjoni ekonomika. Fuq is-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea l-espansjoni li bdiet fl-2013 qiegħda tkompli minkejja li tkabbir qiegħed jonqos b'mod partikolari mill-2018. Fl-istess ħin hemm sinjali li juru stabilizzazzjoni illi eh, qed inqas eh, stabilizzazzjoni f'dan in-nuqqas ta' rata maġla. Il-dbassir tal-Kummissjoni hija tjara illi l-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea sa jiżdied 1.4% fl-2020 u l-2021 illi ma jinbidilx mill-2019. Ir-riski illi eh, għandhom xaqsmu ma tkabbir madomx daqshekk evidenti issa tajjeb illi rnexxinna nevitaw riċessjoni, però ma nistawx eh, ma nħidux azzjoni riski eh, forsi m'għadhomx daqshekk evidenti, però eh, xorta hemmhekk qegħdin irridu nkunu viġilanti u xorta nkunu lesti li naġixxu Eh, u nikkoordinaw kif jekk l imorru għall-għar nsaħħu l-ekonomiji tagħna, reżiljenza tagħhom u anke nkunu preparati illi nindirizzaw xi xokkijiet fl-ekonomija. Dan ifisser illi hemm bżonn li aħna eh, eh, insaħħu l-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku u anke l-qafas istituzzjonali fuq livell nazzjonali u anke livell Ewropew. F'dan id-dawl id-dokumenti marbutin ma' semestru Ewropew tal-2020 minnaħat tal-Kummissjoni għandhom elementi importanti. Flimkien mal-Presidenza tal-Eurogroup ħan organizzaw eżaminazzjoni dettaljata tar rekomendazzjoni ta' zona euro u anka niprovaw ikonna approvazzjoni maġra minnaħa tal-Konsil. Sa naħdmu bl-istess mod fuq ir rekomendazzjonijiet tal-pajjiżi differenti għall-istati membri illi umbat eh, sa naħdmu fuqhom iktar tard eh, din is-sena. Aħna ħerqanin ukoll għal reviżjoni tal-Kummissjoni dwar il leġizlazzjoni 2-pack u 6-pack illi hija bbażata fuqhom il-governanza tal-ekonomija Ewropea. E, f'dinja li dejjem qed tinbidel huwa importanti li jkollna diskussjoni fuq jekk il-qafas illi jigverna l-politika nazzjonali tagħna għadux adattat. Jiena ċert li reviżjoni sa tagħti diskussjoni interessanti fil-Konsill u anke fil-Parlament Ewropew. Irridu naħdmu e, flimkien ukoll fuq is-segwitu skont kif ikun mitlub. il-rekomendazzjonijiet u l-implementazzjoni tagħhom u l-koordinazzjoni eh, fuq politika nazzjonali hija kruċjali, però din hija parti waħda biss mill-istorja. jridu nagħmlu progress fuq it-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika Monetarja u anka aħna eh, bħala presidenza u tal-Kunsill aħna impenjati fuq dan. Dan mhux biss għaliex il-Kroazja għandha l-intenzjoni li tintroduċi l-euro fis-snin li ġejjin eh, kif forsi tafu, però anka għaliex aħna konvinti illi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja li taħdem sewja fl-interess tal-Istati membri kollha. Aħna sa naħdmu fl-imkien mal- Eurogroup illi għandu mandat mill-mexxejja biex jieħu eh, il-parti differenti ta' dan il-proġett il-qoddim f'dan il-qasam il-mira ewlenija tagħna hija li nifanalizzaw il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq il-programm ta' appoġġ ta' riforma u ta' investimenti li jikkonsisti fl-istrument budġetarju għal konverġenza għal kompetittività għaż-żona euro kif ukoll għal stati membri Eh, tal-IRM 2, ġifiri din ħaġa volontarja. Umbat hemm l-istrument ta' riforma u konverġenza għal pajjiżi mhux ta' żona euro kif ukoll il-faċilità ta' assistenza teknika. Il-ħidma leġislattiva hija bbażata fuq il-proposti tal-Kummissjoni dwar il-programm ta' appoġġ ta' riforma kif ukoll fuq it-team sheet tal-BICC hekk kif maqbul fil-grupp eh, eh, ta' l-Euro f'Ottubru is-sena li għaddiet u importanti li aħna nimxu l qudiem dan il-fajl l-esperjenza eh, illi rajna minn unjonijiet ta' monita maturi juruna illi l-istrument budgetarju komuni u essenzjali biex dawn il-pajjiżi kollom ċerta sovrenta fil-termini ta' politika monetarja kif ukoll strumenti ta' rata ta' skambju. Jiena m'għandix dubju li l-Parlament Ewropew ukoll jħoss tidilna xi ħaġa importanti u għalhekk nittama li nnexxinna nibdlu anzi nibdew diskussjoni ta' trialogu tagħna fuq dan il-programm ta' riforma u investiment f'dan is-semestru. Qasam ieħor illi aħna wkoll irridu niffokaw fuqu huwa il- l-Unjoni Bankarja u li din eh, niffinalizzawa il-mira tagħna hija li konna settur bankarju b'ġestjoni ta' kriżi aħjar inqas riski kif ukoll eh, sin ta' riskju u anka eh, l-iskema Ewropea dwar l-assigurazzjoni tad depożiti il-progress fuq din tal-aħħar kien wieħed mhux maġġel, però nittimaw illi jista jenata daqxejn eh, enerġija biex insolvu dan l-izblok. Biex aħna ikonna progress fuq dan il-fajl, hemm bżonn ta' ħafna ħin u anka diskussjonijiet. L-intenzjoni tagħna hija li nkomplu dawn id-diskussjonijiet b'kooperazzjoni mal-Presidenza tal-Eurogroup. Kwistjoni oħra importanti hija il-wirt li aħna għanna mill-kriżi preċedenti, l-NPLs illi minkejja l-progress xorta għadhom oljin f'ċertu pajjiżi. Dawn l-NPLs għandhom riski għas sistema bankarja u anka għandhom ċerta pis fuq il-kapacità tal-banek biex jagħtu kreditu li negozju li ċittadini li aħna nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet hija ħaġa waħda, però hija importanti wkoll li aħna nipprevjenu akkumulazzjoni possibbli ta' NPLs fil-futur. F'dan ir-rispett aħna lesti li nibdew negozjati mal-Parlament fuq proposta dwar id-direttiva tal-fornituri eh, tal-kreditu ta' dawk li jixtru l-kreditu kif ukoll l-irkupru tal-kollateral. Aħna herqanin biex nibdew negozjati magħkom fuq il-proposta dwar regolament eh, tal- Center Counterparties Recovery and Resolution. L-ambizjoni tagħna hija li nilħu ftehim politiku ma fit-tmiem tal-presidenza tagħna. Issa ftit kliem dwar ukoll priorità importanti oħra l-Unjoni tal-Swieq Kapitali. Aħna narfu eh, kamanda potenzjal din l-Unjoni ta' Kapitali u l-kontribuzzjoni li sta jkollha għal tkabbir sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Flimkien Eh, jekk aħna ikonna din li din li MU iktar imsaħħa kif ukoll Unjoni Bankarja iktar imsaħħa, ikonna Unjoni ta' Swiq Kapitali Likwidi li hija essenzjali biex aħna nsaħħu rwol tal-euro fuq ix-xena internazzjonali fil-presidenza tagħna aħna rridu nagħmlu sforz speċjali biex nwettqu l-miżuri li fadal Eh, biex nkunu nistaw inwetqu il-pjan ta' azzjoni dwar il-bini ta' din l-Unjoni eh, Kapitali. U aħna u koll sanamu definizjoni ta' prioritajiet il-ġodda li sa' jwasluna fil-ċiklu istituzjonali il-ġdijt. Meta wieħed iqis is-settur finanzjarju u tranzizjoni tiegħu kemm importanti għall-ekonomija sostenibbli, eh, aħna sa nifoka fuq dawn il-prioritajiet f'dan l-aspett ukoll tal-Unjoni ta' Swieq Kapitali. Issa fuq it-taxxa. Il-Konsil kien attiv ħafna f'dan il-qasam fis-snin illi għaddew, aħna ħanżommu l-istess rata eh, illi kien hemm. Issa eh, anka rridu nħarsu lejn il-proposti l-ġodda tal-Kummissjoni Ewropea. Il-klim li nisimgħu ħafna bħalissa huma green u digital u it-taxxa mhijiex eċċezzjoni għal dan. Ovvjament il-Presidenza tilqa l-inizjattiva tal-Kommissjoni għal Patt Ekoloġiku Ewropew. Aħna rridu nifaċilitaw diskussjonijiet taħt dan il-patt u ħerqanin biex naraw l-azzjonijiet eh, tal-Kummissjoni marbutin ma' taxxa taħt il-patt ekoloġiku. Xi ħaġa oħra importanti hija l-kwistjoni tat-taxxa diġitali. Kif tafu l-OECD bħalissa qed taħdem fuq riforma komprensiva dwar is-sistema ta' tassazzjoni tal-kumpaniji internazzjonali sabiex tqis realtajiet tal-ekonomija digitali il-G20 għandha skadenza biex issib soluzzjoni globali sa tmiem eh, l-2020. Fl-interessi biex aħna jkonna soluzzjoni globali komprensiva l-Kunsill f'Marzu tas-sena l-oħra eh, waqqaf fin negozjati fuq il-pakkett ta' taxxa digitali tal-Unjoni Ewropea sakemm jintemmu diskussjonijiet fl-OECD. Waqt il-Presidenza tagħna aħna għandna l-intenzjoni illi nappoġġaw dawn id-diskussjonijiet interni illi fuq dawn l-affarijiet li huma anka f'diskussjoni fuq livell ta' OECD. Aħna naraw xin il-kompatibilità ma' liġi Ewropea, naraw l impat fuq l-Istati membri u niprofaw insibu xi ħaġa komuni bejn l-Istati membri biex inkunu nistgħu nappoġġaw b'mod kollettiv in-negozjati. Iktar progress fuq l-evoluzzjoni pożizzjonijiet eh, fl-OECD bħala arkitettura u anka dettalji tekniċi u mbagħad eh, bħala soluzzjonijiet ħajsiru ktar ċari. Bl-istess mod sa naħdmu ukoll fuq is-CCTB din il-proposta illi hija marbuta ħafna wkoll fuq it-taxxa eh, ta' l-ekonomija digitali. Il-mira tagħna hija li d-diskussjoni tekniċi f'dan il-fajl jingħataw impetus ġdid. Aħna nifmu illi hawnhekk għaw numru ta' kwistjonijiet politiċi bħal per eżempju l-ambitu. Issa fuq il-VAT, il-mira tagħna hija li aħna nagħmlu iktar progress fin-negozjati fuq rati eh, riforma tar-rati tal-VAT fuq ukoll il-diskussjonijiet fuq sistema definittiva tal-VAT. Qabel nikkonkludi xtaqt nagħmel eh, komment ieħor xi ħaġa li hija importanti ħafna eh, fl-Unjoni Ewropea. Dan għandu x'jaqsam ma' xejri effettijiet negattivi eh, f'termini ta' demografija li nistgħu naraw eh, fl-Unjoni Ewropea li qegħdin anka jaffettwaw b'mod partikolari numru ta' stati membri mill-ġodda. Aħna naħsbu illi dawn ix-xejriet sa jkollhom effett fuq il-finanzi pubbliċi u għalhekk irridu nindirizzawhom għalhekk il-Kroazja tiddeċidi illi eh, tippromovi dawn il-miżuri ta' taffija ta' mitigazzjoni u anka attivitajiet eh, marbutin. Jiena fissem il-Presidenza Kroata herqan eh, biex aħna nikkoperaw fl-imkien u anka b'mod effiċenti fix-xhur fis-sitt xhur li ġejjin. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u les li nilqa' mistoqsijiet iktar tard. Much, Mr. Maric. Now I give the floor to the Grazzi l-ewwel kellim sur is-Sinjura Gjorgi. Gjori, anzi, grazzi ħafna sur Ministru, napprezza ħafna il-program ta'kom, l-impen ta'kom u anka nittama li konna kooperazzjoni b'saħħitha e, fit-terminu ta'kom. Għalek, awguri għal dawn iż-żminijiet mhux faċli li għandkom u dimkom.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 għaldaqstant illi naqsu l-effett tat taxxa negattiv ta' l-evoluzzjoni demografika. Tista' tgħidilna xi ħaġa iktar eżatt xi tridu tfissru. Issa niġi għat-tieni punt tiegħi. Il-Kroazja eh, tixtieq tissieħeb fil-żona euro, ovvjament nifraħlek, nawguralek. Il-kundizzjonijiet tas-sħubija saru iktar komplessi. U għalhekk kif tista' tikkonsidra it-tlestija tagħkom? Ġifed inti titkellmu wkoll fuq il-fatt tal-taħħa tas-sena? Uh, Grazzi ħafna, iż-żewġ mistoqsijiet huma rilevanti ħafna, tajbin. Mhux biss għal Kroatja imma bħalma qed ukoll fil-kummenti ta' introduzzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha il-dawn xejrid demografiċi negattivi qegħdin eh, narawhom mhux biss fl-aħħar snin riċenti imma anka meta tqis ukoll għexieren ta' snin meta eh, aħna qegħdin nitkellmu ukoll fuq il-dejn matur anka kwistjonijiet marbutin ma' migrazzjoni u anka kriżijiet oħrajn li tintaqa' magħhom l-Unjoni Ewropea. The, the, the reason or rationale behind us raising this issue. Aħna qegħdin insammu din il-kwistjoni għaliex aħna l-iktar eh, stat membru ġdid ukoll u hija xi ħaġa ovvja li nagħmlu hekk. Il-Kroazja qed tintaqa' ma' din l-isfida b'mod partikolari bħalma forsi kien il-każ b'numru ta' stati membri jekk seħilhom il-ġodda. Eh, għandek il-moviment ħieles tal-ħaddiema u wieħed mill-kustjonijiet għalfejn għamilna anka kampanja interna fuq il-valuri Ewropej, fuq li aħna ninaqdu mal-Unjoni Ewropea, għazzazax, għal-ħaddima u għal kulħadd fil-verità biex kulħadd ikun jista' u jkun kapaċi illi jivvjaġġa fl-Unjoni Ewropea, però meta tara eh, li hemm ċerta anka riski potenzjali ta' brain drain, per eżempju, anka elementi oħrajn, eh, tkun xi kultant hija tikkontribwixxi għad-diverġenza mhux għall-konverġenza tal-Unjoni Ewropea li fl-aħħar mill-aħħar il-konverġenza għandha tkun il-mira ħarija sana u għalhekk hija kwistjoni importanti bħalma inti qed apparti minn hekk hemm ċerta effetti wkoll ta' dawn il-xejriet negattivi anke fuq pożizzjonijiet fiskali u dan mhux biss fuq il-budget Ewropew u l-MFF manka fuq il-budget nazzjonali għaliex naħseb li din hija xi ħaġa komuni illi sistemi tal-pensjoni, tal-kura tas-saħħa, sigurtajiet soċjali, eċetera, eċetera, huma taħt impatt ta' dawn ix-xejriet negattivi. Mhux qed dinija dinija kwistjoni li aħna sarres u anka qoddim il-Ministri tal-Finanzi u anka fil-laqa ta' Zagreb f'April din is-sena fil-Kunsill u din il-kwistjoni demografika sa tkun waħda mis-suġġetti li aħna sa nindirizzaw e, fid-diskussjoni fuq livell ta' Ministri Ewropej. u mbagħad fuq l-euro. Hawnhekk daqsxejn eh, irrid nitkellem b'tali mod għaliex jien hawnhekk Jiena nista' nitkellem dwar il-kapaċità tiegħi bħala Ministru tal-Finanzi tal-Repubblika tal-Kroazja mhux bħala Presidenza dan huwa eh, kwistjoni importanti il-Kroazja għandha ekonomija tajba, għandha eh, issa sprimejna wkoll koll xewqa tagħna illi l-ewwel ninaqdu mal-IRM tnejn u mbagħad illi nidħlu wkoll f'kooperazzjoni mill-qrib mal-ECB. Dawn kienu żewġ ċitri li aħna eh, batna eh, b'din ix-xewqa tagħna b'dawn l-ittri qegħdin nuru r-rida tagħna imma anka qegħdin ukoll nieħdu impenn minn qabel għal ċerta miżuri. Dan huwa moment fejn il-miżuri u l-azzjonijiet qegħdin fidejna u issa għandna impenn sħiħ biex aħna nwettqu dawn il-miżuri. Meta nkunu u ċerti li ħankunu eh, ta' suċċess meta aħna nilqaw il-kriterji li jem flittri. ittri u anka skont l-istrutturi Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej il-Kroazja tkun tista' tkompli dialogu tagħha mal-istituzzjonijiet Ewropej u mbagħad nimxu il qudiem għal għalina dak li hu progress importanti ħafna. Ix-Schengen u l-Euro maż żewġ eh, proċessi illi jistgħu jippermettu il-Kroatja il-Kroazja biex tkun iktar parti essenzjali u tkun verament parti mill-Unjoni Ewropea, mill-proġett Ewropew. Jiena dejjem eh, kontent li nerġa' niġi hawnhekk kif ikolkom bżonn iktar eh, spjegazzjoni fuq dan il-punt daqshekk importanti għal Kroazja. Grazzi ħafna. Issa eh, Ruma mill-SND. Grazzi ħafna u nixtieq nifraħ lis sur Ministru għall-ewwel Presidenza tal-Kroazja importanti ħafna għal pajjiż illi i tkun president ukoll tal għal dan is-semestru palma kienet il-Finlandja minn fejn niġijien. E, Musa nitkellem fuq il-pata stabilta il-kollegi se jitkellmu iktar tard, imma nixtieq inqajjem punt importanti illi ma semmejtx imma huwa importanti għall parlament kif ukoll għall-Ewropa u għall-Istati membri qegħdin nitkellmu fi sitwazzjoni tal-ġdida kontra il-ħasil tal-flus u id direttiva Il-Viċi President Zombrowski kien ċaraq s kristall il-bira meta tkellem fuq it-ħassib tiegħu fuq in-nuqqas ta' implementazzjoni tad direttiva ta' kontra ħasil tal-flus. Fil-fatt stqar illi jibda proċeduri ta' ksur kontra l-Stati membri minħabba il-non-konformita non-implementazzjoni din id-direttiva u jiena naqbel miegħu ma' tassib tiegħu teżisti problema kif qalet il-Kummissjoni illi għanna l-aħjar għafas għal xogħol tagħna ta' fil-ġdida kontra ħasil ta' flus, pero m'hemmx implementazzjoni ma nistax nisfottawa 100%. fil-mija. Il-Kunsill deċida f'Deċembru taħt Presidenza Finlandiża fuq il-bżonn urġenti li navvanzaw fuq għafas tal-AML ferm iktar strett. Dan huwa punt importanti ħafna. Għamifum mifhum il-Kummissjoni se tressaq Eh, dokument ta' konsultazzjoni f'Marzu ta' din is-sena u għalhekk sinċerament naħseb li intkom bħala pajjiż tal-Presidenza fil-Kunsill tistgħu tagħmlu ħafna favur l-implementazzjoni tad-direttiva tal-AML u l-possibilitajiet ta' riforma tas-sistema biex hekk ikun aħjar għall utenti kif ukoll għall soċjetà U għalhekk insaqsi għandkom l-intenzjoni li trattaw din il-kwistjoni tant importanti ta' kontra l-ħasil tal-flus. Grazzi ħafna, onorevoli membru tal-Komitat il-Parlament Ewropew u koll e, dan huwa din hija mistoqsija importanti ħafna aħna konx il-koll tal-fatt illi ġrajiet reċenti, forsi mhux daqshekk reċenti, imma pjuttost reċenti, u nafuhom sow il-każijiet għajmu din il-kwistjoni u jimponu iktar urġenza u bżonn biex naġixxu il-koll kif għattint is-sur Dombrovski il-biraħ ħaqat juhu serjetà ħafna eh, bħala kummissjoni u aħna bħala presidenza Diġà fl-iskeda tagħna fl-aġenda tagħna għal laqat fuq livell tal ecofin għandna dan is-suġġett għal Mejju u għal Ġunju. Għad-dialogu li se jkollna imma frattant għandek raġun aħna se naraw ir rapporti tal kummissjoni fuq is-sitwazzjoni ta' implementazzjoni tar-raba u tal-ħames direttiva tal-AML. Fil-qosor mill-ġdid bħala Ministru tal-Finanzi norbod dan is-suġġett ma' dak ta' qabel billi inti semmejt ukoll din l-esperjenza u l-approċċ ġenerali tal-Presidenza Finlandiża li tant napprezzaw fil-każ tagħna bħala Presidenza Kroata suġġett partikolari ta' AML li jagħmel parti minn dawn il-miżuri. Dan ifisser illi għalina bħala pajjiż nafu l-kol konxi tal-bżon ta' prenotazzjoni fuq il-livell nazzjonali ma' l-esperjenza tagħna u l-arfin u kif qed nifhmu dan is-suġġett aħna se nixprunaw id-diskussjoni fuq il-livell tal-Kunsill. Fuq dan is-suġġett tant importanti u suġġett tal-proċessi għaddejjin fost l-istati membri u naraw li ma se jkunu il-passi futuri imma naf li dawn l istati Membri kollha ħadu din is-sitwazzjoni ovvjament bi serjetà ħafna u dan nista' naraħ mill-perspettiva tal-Kroazja. Grazzi ħafna. Issa Luis Caricano mir-Renew. Grazzi. President, nilqak hawnhekk sur Mariċ nixtieq nirrikonoxxi illi inti sirt president tal konsil mument diffiċli bil-Brexit u l-sfida minnaħa tal-Renju Unit, nawgurale kull suċċess u nittama li kolkom suċċess matul il-presidenza ta'kom. Tajab, bdejtu fl-istess waqt il-Komissjoni u l konsil issa jina nilqa l-kummenti ta'kom fuq il-Unjoni Bankarja l-impenn tijak biex terġa ta' tibidu l-Unjoni Bankarja li jastaġnata daw l-axar ħames snin. Semmejt u e, għajt ħafna dak li għattint. Ma ma tkellimċ fuq xi punti oħra li xtaqt li kolli l-opinjoni tiegħek fuqhom. L-ewwel ħaġa, il-kwistjoni tal-sovereign e, exposures li kien ostaklu importanti għall sviluppi u ir rizoluzzjoni U ir rizoluzzjoni bankarja dak illi qegħdin naraw kull darba li hemm qas min-naħa tal-bank jew tal-banek il-mekkanizmu ta' riżoluzzjoni tagħna tieni pilastru tal-Unjoni Bankarja ma tantx taħdem. So, jekk il-banek huma kbar wis ma jkunx hemm biżejjed flusu jekk ikunu medji ukoll problema. U għalhekk nixtieq l-opinjoni tagħkom tiegħek ta' dak li huwa l-pakket leġislattiv illi tista' tipprevedi. Huwa possibbli li jkollna kompromess bejn dawk illi jridu inqas ta' riskju u l-qsim ta' riskju dawn l-elementi, riżoluzzjoni, l-exposures u l-assikurazzjoni jaqblu ma' xulxin se taħdmu fuq ew mit-tlieta jew forsi fuq tal-aħħar. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi ħafna onorevoli membru tal-Parlament u ta' dan il-Kumitat. Iva, suġġett importanti dan ukoll li sissa qed jiġi diskuss ħafna fuq livell tal-Eurogroup. Nixtieq ngħid il-pożizzjoni tagħna bħala presidenza hija li nagħtu l-appoġġ tagħna biex iktar nitlu f'dettall fil-fond fuq l-Unjoni u aħna eh, qed nikkontribixxu il-xogħol għaddej fuq il-Eurogroup kif ukoll fuq il-livelli differenti tal-livell oli tal-IDIS u l-approċċ ukoll komprensiv biex ikollna għanijiet ċari għal eh, skema ta' depositi ta' garanzija ta' assikurazzjoni biex hekk noħorġu mill istaġnar tad dibattitu politiku fuq l-Unjoni Bankarja u din hija xi ħaġa illi mill-ġdid mhix sigret illi x-xogħol fuq dan it-tielet pilastru l hekk tal-Unjoni Bankarja għadu għaddej u b'ċerti punti u sfidi li qajjemt int bejn dawn il-nuqqas tar-riskju jew sim tar-riskju ma fl-istess waqt aħna kuntenti li diskussjoni ġenerali wkoll mhix qed tinjora iż-żewġ pilastri oriġinali li qed jiġu implementati għax mod parallel ma' lidis għandna bżonn ukoll niffokaw fuq l-esperjenza u l-arfin u l-lezzjonijiet li tallimna mill-ewwel u tieni pilastru hekk biss ikonna approċċ għal dan il-pakket biss b'suċċess fl-aħħar mill-aħħar. Issa fuq dettalji speċifiċi ta' dan is-suġġett partikolari mod partikolari il-exposures, dawn għamlu parti ta' diskussjoni għaddejja fuq livell tekniku, fil-livell ta' gruppi ta' ħidma, aħna bħala presidenza se nappoġġaw dan id-dialogu aħna lesti bil-ħiliet tagħna biex kif nista' ngħid nistimulaw iktar diskussjoni u kif kien il-każ bil-ewwel u t-tieni mistoqsija rabta wkoll mal-pożizzjoni tal-Kroazja. Billi kważi għal dawn l-aħħar sentejn għandna dawn il-laqat tal-Eurogroup format inklużiv. Illi fil-fema tiegħi pass validu għad-diskussjoni u biex inqajmu dan il-punt fuq livell xira għax ċerti mill-istati membri ovvjament ehm, xtaqu illi jintroduċu l-euro forsi mhux għalissa xi ħut oħra imma naħseb illi huwa fl-interess ta' kulħadd illi jkun hemm Unjoni Bankarja li funzjona topera so u din hija waħda mill-prioritajiet. Grazzi ħafna. Issa statis jaklunes. Grazzi ħafna President. Aziz Ministru nilqa' hawnhekk dan il-Kumitat nawgurale kull suċċess anki bħala President tal-Ekofin napprezza ħafna l-kummenti eh, tiegħek biex eh, taħdem u tagħmel tajjeb għat-tendenzi eh, demografiċi. Issa nixtieq nitkellem fuq is-sistema finanzjara, struttura ta' supervizjoni. Dan ta' jaqa' forsi barra l-kamp ta' applikazzjoni tal-presidenza tiegħek probabbilment imma billi il kroatja dawn l-aħħar snin inti l taħdem fil-finanzi forsi inti għandek xi pożizzjoni fuq din l-istruttura. Xi ftit snin ilu l-Kummissjoni Sur Dombrovski ressa il-proposta ta' Twin Peaks biex jikunem hemm supervisjoni ta' settur finanzjarju li jkun strument u mbagħad anki l-protezzjoni tal-konsumatur ikun fera oħra u għalhekk dan huwa l-modell Twin Peaks għalhekk dan it-titlu. Issa bażi tal-esperjenza tal-Kroazja, Kroazja kellha xi ftit problemi pereżempju bis-self um, tal-Banek Zvizzeri kien hemm xi uh, eh, 120.000 persuna involuti imma hemm posta riski pereżempju bil-modelli ġodda ta' fintech u l-istrumenti finanzjarji huma marbutin ma l Brothers u oħrajn il-kbar ġifir l-ġganti u dawn iġibu iktar riski għal pajjiż speċjalment għal pajjiżi żgħar bħal tiegħek u bħal tiegħi Litwanja. U għalhekk nista' nkun naf kif taħsibha int fuq l-istruttura ta' Twin Peaks ta' tappoġġa dan il-modell li kieku jekk teġa' tibda d diskussjoni u tista' tellabora xi ftit fuq il-livell ta' dejn pubbliku fil-Kroazja għax il-pjan tagħkom illi tisieħeb fl-Ewropa fuq l il-żona Ewro u jekk battux it-triq it-tajba. Grazzi ħafna. Onorevoli membru tal-Parlament, issa għal dak, dak li dak li supervizjoni ta' struttura u dak li għattint eh, u dak li qal il-Viċi President Dombrovski, ovvjament aħna bħala presidenza dejjem kostruttivi għal dak illi huma il-proposti potenzjali u dialogu fuq dan is-suġġett. Insemmejt u għandek raġun u għal self u l-banek Svizzri da ma kienx model uniku għal pajjiż għaxem hemm xi pajjiżi oħra wkoll U anki fl-aħħar eh, krisi finanzjarja u ekonomika li kienem, naħseb dawnu ma kollha elementi illi għandhom bżonn għandhom kuxenza fuq kemm eh, supervisjoni ta' regolamentazzjoni hija essenzjali inti semmejt ukoll il-prevenzjoni il-fera ta' prevenzjoni u miżuri ta' prevenzjoni jistaw ikunu eh, iċ-ċentru l-qalba tar-regolamentazzjoni, ġifieri ma mmorrux fil-qassam ta' regolamentazzjoni eċċessiva u jkun hemm xi prevenzjoni ta' passi addizzjonali li huma bżonjużi u ovvjament dan iġi apprezzat mis-settur bankarju finanzjarju sfidi ġodda pereżempju mill-fintech dan huwa suġġett illi aħna se nqajmuh bħala presidenza matul din il-laqgħa informali f'Zagreb Dan huwa suġġett importanti għax opportunità tad deb fejn aħna niġbru flimkien mhux biss il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali dan huwa suġġett jew fora pjuttost fejn fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn inqajmu dan il-punt għax ovvjament din hija sfida ġdida li għandna qudiemna attwalment. L-affarijiet qed jevolvu qed jittejbu qed imorru għall aħjar forsi mod b'mod drammatiku ma insomma pass maġġel ħafna u għalhekk il-tweċiba wkoll hemm bżonn tkun għal dan il-qasam ukoll. Issa fuq il-mistoqsija speċifika fuq id-dejn eh, pubbliku bil-premessa li jiena Ministru tal-Finanzi tal-Kroat għandek raġun u jekk nikkonsidraw erba' jew ħames kriterji u l-enin rati ta' interessi tal-iskambju, stabilta, eh, tal-prezzijiet u żewġ kriterji ta' taxxa hemm id-deficit eh, pubbliku, il-Kroazja setat tnaqqas u stabbilixxiet il-finanzi pubbliċi ta' dawn l-aħħar erba' snin, dawn l-aħħar tliet snin għandna surplus headline mhux biss primarju u qed nistennu għat ċifri tal-aħħar fuq l-2019 ċifri premessa fuq ir-riżultat aħħarija meta l-Eurostat tippubblika dawn iċ-ċifri f'April imma is-suġġett huwa iva id-dejn pubbliku li semmejt int. Fl-aħħar tal-2015 il-Kroazja kellha xi 85% tal-GDP. Permezz da dawn il-miżuri banda waħda l-istimulazzjoni ta' tkabbir, l-attivazzjoni tal-assi tal-stat u konsolidazzjoni fiskali aħna stajna innaqsu il-qsim tal-dejn eh, pubbliku għal GDP daw xil punti u għalek dan ifisser fl aħħar ta' din is-sena din nistennew l-aħħar ċifri ma tista' tasbu għal wieħed u sebgħin u xiek ġifiri jew 73.3% ma nistennew blekazzjoni mill-Eurostat imma dawn li 13 il punti ta' perċentwali meta wieħed ta' fil-patt ta' Maastricht u ta' stabilità u tkabbir huwa iktar minn sodisfaċenti u jirrispetta il-kriterji. Id-dispożizzjoni tajt illi għandek iktar minn 60% allura traġettorja tal-tnaqqis tad dejn pubbliku ikun almenu wieħed fuq 20 tal-differenza tissa u tal-valur attwali 60% fil-każ tal-Kroazja tista' ta' konta fil-li għat innaqsu id-dejn pubbliku tal-GDP 3 punti perċentwali tal-GDP kull sena. Meta wieħed isarrafa mbagħad eh, fil-patt ta' tkabbir u stabilta u masrit erba darbiet iktar maġlin minn previżjonijiet u għalhekk aħna nikkonkludu imma ovvjament mhux aħna biss nikkonkludu imma huwa fatt illi aħna qegħdin nirrispettaw dan il-kriterju u jekk imur lura l-mistoqsijiet ta' qabel fuq l-applikazzjoni ta' l-Euro fil-Kroazja, ma nkunux nistgħu nibatu din il-litra u niddiskutu u niftħu din il-kwistjoni mingħajr dawn ir-riżultati tal-finanzi pubbliċi, speċjalment fuq id-dejn pubbliku. Messaġġ aħħar minn tiegħi għall mistoqsija tiegħek niżgurak li l-Kroazja sezzom mal-pjan tagħha għal tnaqqis addizzjonali ta' dejn pubbliku 60 fil-mija bħala livell minimu materjali imma wkoll psikoloġiku. Dan huwa lan tagħna illi nixtieq nasbu naslu għalih eh, f'temp ta' tlet snin. Grazzi ħafna. Signor Jovan. Grazzi ħafna, merħba l-Presidenza Kroata. Tlet mistoqsijiet l-ewwel waħda għal-Ministru. Inta tibda proċedura ta' sħubija fil-żona euro, ir-rapport ta' benefiċċji ta' sħubija mhijiex dik li kienet fl-sena 2000 qed nosserva li pajjiżi barra mill-żona euro ma' fl-Unjoni Ewropea marru aħjar minn dawk li qegħdin fil-Eurozone daw l-aħħar sinu lek x'nu mal-vantaġġ li tistenna b'din sħubija fil-żona euro. Tieni mistoqsija. Nixtieq nitkellem iktar para presidenza Kroata issa. Nitkellem iktar int bħala President eh, Kroat, meta nitkellmu fuq ir-rata negattiva illi tagħti lok għal ħafna nies li jagħmlu interventi minnaħa tal-gvern għax wasal il-waqt illi jkun hemm investimenti massiċċi ta' infrastruttura biex naħorġu mill-qafas arbitrarju ta' 3% tad dejn u ta' deficit u forsi biex nervedu il-2% li huwa wkoll arbitrarju meta jkun hemm rata negattiva li mija l-pożizzjoni kif tħossha int fuq dawn din l-evoluzzjoni tal-kriterji għax nitkellmu fuq 30 sena u l-aħħar mistoqsija dejjem lill-Presidenza Kroata aħna qudiemna l-Unjoni Ewropea u mhux biss għandna politika ta' nazzjonaliżmu ekonomiku Amerikan li huwa tassew aggressiv unilateralizmu kummerċali illi ma jirrispettax il-ġijiet u trattati internazzjonali li mija l-pożizzjoni tal-Presidenza Kroata fuq dan is-suġġett illi ovvjament se jidħol fuq l-Aġenda Ewropea fil-futur. Grazzi. Thank you, Honorable uh, Member of European Parliament. Grazzi ħafna membru onorevoli tal-Parlament Ewropew Iva. E, Suġġett importanti ħafna li inti għajjemt u dinja xi ħaġa li aħna u l-Gvern tal-Kroazja u l-Bank Nazzjonali tal-Kroazja antiċipajna xi żmien ilu għaliex fl-aħħar mill-aħħar maħniex qed nitkellmu sempliċiment li nalqu, aħna rridu ninaqdu ma li RM2, irridu e, ndaħlu l-euro u aħna xtaqna namlu analiżi dettaljata fuq il-punti pozittivi u negattivi ġvili analizi eh, cost-benefit. Anka minn perspettiva dinamika xtallimna minn dan il-periodu ta' krizi, xini l-esperienza ta' dawn l-istati membri ġodda li jinaqdu ma' l-jarem u l-zona euro, eccetera. Aħna ħriġna rapport, istaw sibu anka bl-Ingliż, imma l-idea kienet sabiex niprovaw inqablu il-punti negativi u pozittivi. U ħanibda bil-punti negativi għaliex huwa importanti ħafna minn perspettiva ta' ċittadini tagħna. Intom tafu sew li l-Kroazja kienet parti mill- eh, minn sistema eh, ta' mm, sistema ekonomika u politika kompletament differenti fil-passat. Un nistana għanna għandu marfin u memorja differenti ta' eh, iperinflazzjonijiet, def, de, deflazzjoni, eccetera. Ġvi aħna maħnix et ninsew il-potenzjal anka ta' biza dwar il-spejjes u il-prezzijiet Iġbiri l-effetti tal-introduzzjoni tal-euro fuq l-inflazzjoni fl-istess ħin, aħna ma qabbilniex dan ma l-esperjenza ta' dawn l-istati membri. Iġbiri xkien l-effett ġenerali fuq il-livell tal-prezzijiet fuq medja qed nitkellmu fuq punt 3 fil-mija f'inflazzjoni annwali fl-ewwel sena għaliex f'dan l-element partikolari edin nitkellmu dwar mhux ħanajt wieħed mill-effetti imma effett qasir għaliex la darba taħħa l-euro, la darba tbiddel il-prezzijiet, dak huwa l-unika moment biex ngħidu hekk. Fl-istess ħin l-ispiża biex libna biex naqilbu għall-euro min ħajerfa dak dik l-ispiża partikolari għaċ-ċittadini tagħna din hija xi ħaġa importanti immens. E, kien hemm xi ħadd li saqsa fuq il-Swiss franc għalina fil-Kroazja hemm E, is-self li jgħat fil-kuna jew inkella marbut mal il-kuna hija munita tana tagħna e, li ilha 25 jew 26 sena teżisti imma e, dik hija link hemmhekk. U l-benefiċċju ma' ħafna ikbar skont l-analiżi li għamilna u dan minħabba l-fatt li fl-aħħar mill-aħħar irridu nqisu il-riskju tal-rata ta' skambju Permezz tal-introduzzjoni ta' l-euro u rridu nikkonsidraw ukoll l-istruttura ta' l-ekonomija tagħna. Iġri aħna qed nitkellmu dwar tliet kwarti tal-balance sheet li huma marbuta direttament jew indirettament ma l-euro, ġifieri qed nitkellem fuq livell storiku għax qabel konna marbutin mal-Mark Ġermaniż, ma' Deutsche Mark imma rridu naħsbu dwar il-riski, eh, dwar ir-rata ta' interess li hija ħaġa tistgħu tikkontrollawha u jiena nista' ngħid li tiġi sfidata wkoll permezz tal eh, ta' dak li joħroġ mill-bond sovrani tagħna u l-spread li rajna f'dawn l-aħħar snin. Iġbi aħna naqqasna b'mod sinifikanti l-spreads imma nħossu li għatem fejn nistaw in tejbu speċjalment meta nqablu ma' pajizi li nistaw nqablu magħhom fil-żona fil ehm, tagħna li huma parti mill-Unjoni Ewropea. Għalek, l-analizi tal-ispejjeż u l-benefiċċji qed aktar benefiċċji għal ċittadini Issa dwar il-presidenza u il-punt tiegħek stakom eh, fuq il-rata negattiva, anka xi ħsibijiet, eh, diskussjonijiet li hemm bżonn li imbidlu dawn ir-regoli dejjema u ħsibijiet dwar il-livell ta' deficit, eh, ta' prezzijiet, inflazzjoni, livell ta' investiment, etc. Minnaħa nista' ngħid li il-mudell ta' tkabbir mhux biss fuq livell nazzjonali ma' anka Ewropew, naħsbu xet naħsbu jekk ma jkunx hemm investiment tajjeb jiena għalija dak mhux sostenibbli Għalhekk irridu nieħdu dan il-punt dwar l-investiment, anke jekk qed nitkellmu dwar infrastruttura, R&D jew tkun li ma tkun ikun li ma jkun l-investiment. Imma aħna ma nistgħux u m'għandniex ninsew eh, ċertu eh, difetti eh, bejn ix-xejriet ekonomiċi u l-pożizzjoni fiskali għal dawn huma marbuta bejnietom. Waħda tista' tinfluwenza lill-oħra. U bħalma qed fil-bidu meta tajt l-introduzzjoni tiegħi. Il-Komissjoni bħalissa qed terġa' taħseb dwar id-diżin ta' 2-pack, e, 6-pack. U l-inzjattiva li ħatkun aktar e, possibbli u marufa e, fi frar aħna bħala presidenza ħankunu akkaniti sabiex nistimulaw diskussjoni fuq dan is-suġġett għaliex din hija xi ħaġa importanti mhux ħażin. U l-aħħar fuq l-Istati Uniti <clears throat> U l-kwistjonijiet globali aħna bħala presidenza ħankuru qegħdin naġixxu fl-aħjar mod li nistgħu biex nistimilaw nistimulaw l-ewwel u qabel kollox id-dialogu għaliex aħna naħsbu li dan huwa importanti immens. Mbagħad permezz ta' dialogu u approċ kostruttiv u soluzzjonijiet inkunu nistgħu nibbenefikaw il-koll. Għaliex blebda mod anzi għax il-kummerċ ġenerali huwa importanti għalina il-koll. Issa Eugenio Zika mill-ICR. Grazzi l-aħħar rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fuq il-politika ekonomika ta' zona euro tissuġġerixxi b'mod tajjeb Eh, l-tkabbir potenzjali tal-zona euro jibqa baxx u qabel il-livelli ta' qabel il-krizi u, taħt il-livelli ta' qabel il-krizi. Hemm riskju li zona euro tista' tiffaċċa perjodu mm, tawwal fuq mm, ta' produzzjoni baxxa. Issa nitkellmu ħafna dwar il-Green Deal. Iżda fuq medda qasira ta' żmien da jista' jfisser infiq ola Minajr ma jkollna eh, riżultati ola u dan ifisser li kunem short run productivity kunem dan ir-riskju. Għalek huwa eh, urġenti ħafna li l-implementaw il-strutturi ta' riformi ta', soltu biex naraw li dan eh, jiġri sabiex il-krizi tmur lura għal livelli ta' qabel il-krizi. Iżda naraw li il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajis jiġu njarati u ma nistawx intejbu riforma. Per eżempju, Spanja xaktarx ħa taqleb xi riformi tas suq tax xogħol, eh, Franza għandha problema biex tagħmel dawn ir-riformi f'pajjiżi fis-Slovakkja Eh, il-gvern nixxilu jkisser is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien ta' sistema tal-pensjonijiet. Il-mistoqsija tiegħi hija din kif tistgħu iżidu l-motivazzjoni għall-istati membri sabiex naġlu l-implementazzjoni ta' riformi strutturali u nevitaw li nispiċċaw immorru lura fuq ir-riformi. Naf li hija xi ħaġa diffiċli ma nitolbok tipprova. Grazzi ħafna membru onorevoli tal-Parlament. Jina nistanajt li permezz tal-mistoqsija tijak inti mux biss saqsejt il-mistoqsija ma kważi kważi diġa weġibta. Għalix meta qajjimna il-kwistjoni ta' tkabbir potenzjali, Il-fatt li aħna għadna edin nifacċaw l-sfida li il-tkabbir potenzjali wa iżjed baxx mill-livelli ta' qabel krizi, meta tinqajmu l-kwissjoni tal-produttività aħna l-koll imħasbin u għandu jkunu imħasbin dwar kif nistaw nollu l-standards tal-għajxin tal-ċittadini Ewropej u kif nistaw nollu il-pagi. U l-unika mod li dan jista' jsir huwa li jridu jkunu skont il-żieda fil-livell ta' produttività u jekk nikkonsidraw il-kisbiet tal-politika fiskali u monetarja u il-livell ta' Unjoni Ewropea, ovvjament l-enfasi titpoġġa fuq il-miżuri strutturali, politiki strutturali u l-agenda ta' dan kollu. Il-mistoqsija ovvjament hija din kif nistaw nistimulaw aktar, kif nistaw namluhom aktar attrajenti għaliex aħna l-koll nafu li kull riforma strutturali tfisser ċertu tibdiliet. U dejjem hemm ċertu konsekwenzi ekonomiċi u mhux biss, imma hemm ukoll element ta' politika ekonomika li hija importanti għalhekk aħna napprezzaw li għajjimt din il-kwistjoni ta' riforma u program ta' appoċ ta' investiment li huwa parti integrali ta' diskussjonijiet li għaddejn bħalissa jina semmejta wkoll fil-kummenti ta' introduzzjoni għaliex minnaħa għandek dan l-element ta' strument budgetarju għal konverġenza u kompetitività għal zona euro, imma anka fuq bażi volontarja għaż żewġ pajjiżi, imma anka għal daw kollha li mhumiex parti mill-żona euro. Miżura addizzjonali li hija strument li huwa ukoll ta' stimulazzjoni għal riformi partikolari u jorbot ukoll ma' dawn l-investimenti. U dan ifisser li flimkien ma l-approċ konġunt li rridu nqajmu il-kuxenza tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi u l-Istati membri li jekk ma jkonniex miżuri strutturali indirizzati kif suppost, ma nistawx nipretendu li jkun hemm żieda tal-tkabbir potenzjali jew ta' produzzjoni Għax aħna maħniex qed nitkellmu dwar il-budget tal-2021 qed nitkellmu fuq għafas finanzjarju multianwali ta' seba' snin, imma din il-kwistjoni ta' tkabbir potenzjali tmur anka l-in minn dan. Għalhekk grazzi mhux biss tal-mistoqsija, imma grazzi wkoll tal-li għajjimt dan il-puntu tweġiba għal dan għaliex aħna għandna l-koll naħdmu flimkien sabiex inqajmu kuxenza fuq il-mexxejja politiċi u mexxejja tal-istati u il-pubbliku ġenerali ta' ċittadini Ewropej li il-bżon ta' riformi strutturali għax ħaġa ovvja. Grazzi ħafna. Issa Secret Morrison għal PPE. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Ministru nil-AKA u ek anka minna u proset għal mod prudenti u sostenibli li taħt il-gvern tijak l-ekonomija tal-Kroazja edha timxil d-dim is fid-dejn pubbliku bħalma spiegajt, tkabbir stabli kif ukoll xi ħaġa importanti eh, dejjem inqas qatt. Għandi żewġ mistoqsijiet. Waħda fuq l-istrument budgetarju għal konverġenza u kompetittività u għall istrument ta' konverġenza li tkellim fuq qabel. Aħna kena diskussjonijiet twal u komplikati fuq l-ambitu, fuq l-finanzjar, il-gvernanza, l-parteċipazzjoni f'dawn il-mekkanizmi. U l-ewwel mistoqsija tiegħi hija l-finanzjar tagħhom għaliex ovvjament jekk ħajkunu ambizjużi, il-finanzjar li ikun adegwat. Aħna l-koll nafu l-proposta għal-finanzjar fl-MFF finlandis u proposta, mistoqsija tiegħi hija din inti xtara bħala livell adegwat ta' finanzjar għal dawn iż strumenti. U meta taħseb li ħajkun hemm bil fuq li finanzjar ta' dawn l-istrumenti. U l-MFF. Til mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ma l-opportunitajiet li għandna eh, fil-Green Deal. Inti qabel tkellimt dwar il-bżonn li napoġġaw it-kabbir ekonomiku fl-Ewropa u l-mistoqsija tiegħi hija din, il-Green Deal kif qed Specialment Speċjalment il-mekkaniżmu ta' transizzjoni ġusta bħala odda sabiex nappoġġaw il-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Kemm għandna nkunu eh, ambizjużi għal dak li huwa l-volum li proponiet il-Kummissjoni biżejjed u kif għandna nużaw dawn l-odot biex nappoġġaw it-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Grazzi ħafna membru onorevoli tal-Parlament. Fuq riforma, il-programm ta' appoġġ jew inkella partijiet speċifiċi tal-bek u l-kri għaddejjin il-taħdidiet, intom tafu li dinja parti integrali tal-diskussjoni ġenerali fuq l-MFF għalek aħna bħala presidenza fuq dan is-suġġett partikolari bħal f'numru ta' kwistjonijiet li huma marbuta ma' dan imma anka marbuta ma' l-MFF ġenerali, aħna qegħdin nistennew il-gwida politika u l-qafas ġenerali li ħajġi mm, meħlus. Aħna ma nistawx nimpenjaw ruħna minn qabel biex najdu eżattament fl-ima ħin ħajsir dan imma għalikom u għal dan il-kumitat partikolari u dak li huwa importanti u għalli aħna nkunu lesti u la darba jkonna l-gwida politika eh, l-azzjonijiet kollha inkluż il-ħidma teknika, inkluż l-eżaminazzjoni ta' artiklu fuq artiklu, eh, hija xi ħaġa li tinbeda Għalek jina dak li nistanajt sissa. Issa dwar il-Green Deal aħna il-biraħ fl-ewwel ekofin ta' din is-sena fl-ewwel ekofin tal-Kunsil tagħna kellna dan is-suġġett bħala diskussjoni u nista' ngħidilkom li d-diskussjoni rendiet ħafna frott. Imma għadna fi stadju bikri wis. Għalhekk il-Kummissjoni u stati membri għamlu skambju ta' opinjonijiet jiena naħseb li huwa tajjeb li fil-bidu tal-mandat il-ġdid istituzzjonali ikonna suġġett importanti fidejna. U aħna għanna bżon, u bħalma għet il-bira għanna bżon mux bis xur, imma anka snin, sakem insibu u nilħu ċertu ftejim eh, ta' suċċess u xinu l-kas aħna bħala presidenza esprimejna dan dim il-Kunsil ir-repeti nirrepeti dim il-Parlament li aħna l-esti 100% sabiex namlu eh, nibdew u nipparteċipaw u norganizzaw kemm jista' jkun dialogi fuq il-livell tal-Kunsil u fuq il-livell tekniku sabiex inkunu nistaw inwiġbu dan is-suġġett kif kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Grazzi ħafna sa Paul Tang minn l-SND. Grazie ħafna, Sur President, Signora President, nil għalli Sur Mareċ, awguri għas li ġejjin tajjeb li jgħataw. Aħna nafu li l-Awstrija bidlet il-pożizzjoni tagħha u issa għandu jkun hemm maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill. Il-Presidenza Finlandiża diġà għamlet ċertu proposti u konsidrat il-suġġerimenti ta' servizzi legali tal-Kunsill u dan għandu jgħin biex intaffu diskussjoni fuq il-bażi legali tal-proposta. Fid-dawl ta' dan jiena naħseb li huwa importanti immens li dan il-punt ippoġġuh lura fuq l-aġenda tal-Kunsill. Speċjalment għaliex għandna e, template <coughs> għal-rapportar ta' taxxa u jina naħseb li aktar minn 20 kumpanija ewlenija diġa Eh, iffirmaw għal dan il-template. xinu ma il-passi li jmiss għal dan il-fajl importanti għal xkonna nax nafu li dan ġi diskuss fil-kunsil riċenti. Thank you, Honorable uh, Member of European Parliament and of this committee. <coughs> Grazzi ħafna. U fuq dan is-suġġett li reġat qajjem riċentement, jekk tippermettili eh, nixtieq nagħmel xi ftit kummenti sabiex nifmu il-xurxin sew. L-autoritajiet la nazjonali ta' taxxa diġa għamlu skambju ta' informazzjoni fuq il-negozji, il eh, imma il-kwistjoni issa hija il-kwistjoni tal-approċ pubbliku lejn din id-data partikolari. Bħalma taf aħna il-koll ninsabu Eh, il-ħidma fuq livell ta' kunsil hija fuq livell f'livell avanzat. Imma minħabba il-bażi legali li hija kontroversjali, aħna bħala presidenza ħanamlu l-almu tagħna u ħan ħafna investiment tal-isforzi tagħna biex naħdmu flimkien mal-istati membri sabiex nidentifikaw soluzzjonijiet possibbli li nkunu nistgħu immexxu dan il-fajl il-qoddim. il fajl il qoddim il Imma millum inti taf li eh, aħna wasalna għal livell fej kena l-element kontroversjali u kif nistaw nimxu il-qoddim. Imma bħalma maħet aħna nkunu fokati fuq id-dialogu mal-istati membri sabiex niprofaw nsibu soluzzjoni li tista' tmexxi il-proċess il-qoddim. il proċess il qoddim Iva, il- Ladu eh, favoriti tiegħi fil-pajjiżi fl-Olanda, l-kumpanija Shell tal-żejt. Issa t-pratika rapportar pajis eh, pa, minn min pajis għalliħor eh, fil-kontijiet tagħhom ġviri dwar dawk li huma il taxxi tan-negozji. Jiena naħseb li hemm bidla għaddejja u dan huwa il-moment Met inti tajt li ħanaħdmu mal-istati membri, xi fisser ħat tipprova tagħmel suċċess fin-sitt xhur li ġejjin? Qed tipprova terġa' tagħmel il-xogħol ta' bażi. Palma qed fuq dan l-element partikolari tal-bażi legali din mi xi ħaġa li ta' taħt ir-responsabilità tagħna u lanqas ma nistgħu nkunu dawk li jirregolaw u jiġġudikaw Imma ovvjament meta jkollok mm, ftejim oppost tal-artikli ta' trattat, l-ideja hija li nistimulaw dan id-dialogu għaliex bħalma qed m'hemmx dubju li aħna konxi tal-fatt u din hija parti mill-pakkett ġenerali biex ngħidu hekk li aħna qegħdin nikkonsidraw fuq livell ta' kunsill li jinna ftit nikkonsidrawha fuq il-livell ġenerali ta' tassazzjoni speċjalment mill-element tal-BEPS u livell ta' OECD li wkoll koll parti integranti tal-ħidma u tad-dialogu tagħna kif nistgħu ntejbu it-tassazzjoni eh, tan-negozji mod ġenerali mhux biss minn perspettiva ta' kumpaniji speċifiċi Ewropej imma anka lilin. Din hija l-kapaċità tagħna li nistgħu nagħmlu u aħna ħanamluha bħala presidenza. Grazzi. Thank you. Now Billy Kelleher from uh, Renew. Grazzi issa l-Onorevoli li miss Mirinju. Grazzi ħafna. Qed jitkellem l-Onorevoli Keleher. Awguri għal Presidenza Kroata fuq il-patt ta' stabilità l-Kummissjoni tagħmel reviżjoni se jkun hemm anke tħabbir iktar eh, tard din ix-xahar u forsi fil-laqgħa li tal-ekofin forsi jista' jkun hemm diskussjoni dwar il-parametri ta' din ir revizjoni Inti tkellimt dwar Ewropa illi tiżviluppa, però hemm moċċar ċertu ekonomiji fl-Ewropa li qegħdin ibatu, forsi dan ukoll se jkollu anke applikazzjonijiet fuq l-investiment, l-edukazzjoni, sigurtajiet soċjali, l impigi Allura, meta aħna nħarsu lejn din ir-reviżjoni? Nitkellmu fuq l-istabilità, però ma naħsibx illi kien hemm enfasi biżejjed fuq it-tkabbir. Meta tagħmlu din ir-reviżjoni sa tkun waħda parzjali, sa tħares fid-dettall lejn l-impatt li dan il-patt qed ikollu kemm fuq il-politika monetarja u anka fiskali ta' żona euro kif ukoll tal-Unjoni Ewropea u apparti minn hekk f'termini ta' ekonomiji li jkollhom il-kapaċità li jinvestu imma fil-naħa ta' investimenti kapitali, mod partikolari fl-investiment eh, dwar l-edukazzjoni, l-innovazzjoni, r-riċerka fost setturi oħrajn li jiġu indirizzati wkoll diskrepanzi li jeżistu f'ekonomiji mill-lat ta' kapital. Mill-perspettiva tiegħi da mhux fisem il-grupp jiena imħasseb illi dan jista' jillimita ħafna naqsilhom il-possibilità li kollom manuvri ta' dawn l-ekonomiji e, iż-żar għaliex anka titqis ukoll illi hemm bidliet ta' demografija ħna bħala poplu Ewropew qegħdin nixjieħu għalhekk mod strateġiku rridu nippjanaw għal dak li jista' jinqalam allura intom sa tużaw il-presidenza tagħkom biex tiżguraw li kull analiżi tal-patt ta' stabilità u tkabbir e, iqis ukoll il-parametri wisajn mhux dawk biss ta' politika monetarja u ta' spejjeż governattivi imma anka l-implikazzjonijiet ta' investiment fil-proġetti fuq medda ta' żmien twil fl-ekonomiji Ewropej u anka ta' żona euro. Grazzi ħafna onorevoli, torbot ħafna ma' mistoqsija li diġa saret u allura ħan irrepeti daqsxejn għaliex inħoss li din hija mistoqsija f'waqta ġurnata u hija waħda mill-affarijiet li nħoss li għandna nindirizzaw. Bħalma qed fil-kummenti tiegħi fil-bidu għandna dan it-tkabbir, però tkabbir qiegħed inaqqas ir-rata tiegħu b'mod partikolari mill-2018 li hawn. Rajna memorja, anzi rajna il-lezzjonijiet li aħna tallimna mill-kriżi preċedenti u minn dawn l-elementi kollha nittama li fl-aħħar mill-aħħar il-Kommissjoni għaliex f'dan il-punt jiena m'iniex pożizzjoni li nagħti risposti għax ma nafx ċertu affarijiet eh, ma nafx eżattament sajjaqa taħt eh, dan ir-rapport u dan narawh fi frar. Din hija l-ewwel darba li aħna sa nkunu nistgħu nibdew nkomplu dialogu fuq dan. Umbagħad fil laqan formali f'Zagreb Eh, f'April ukoll ħanpoġġu dan il-punt fuq l-aġenda biex inkomplu d-dialogu, però l-elementi u l-punti li inti semmejt huma huma relevanti l-istabilità makroekonomika ja prerekwiżit ta' tkabbir, però dan mhux biżejjed fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk irridu inqisu kemm il-proġetti ta' investiment kemm pubbliku u anka privat fl-Istati Membri u anka l-Unjoni Ewropea kollha u minħabba l-esperjenza tal-krizi fiskali ma nistawx eh, ninsew l-effetti fuq dawn l-istresses eh, fiskali għalhekk il-leġiżlazzjoni tupek u sixpek hija importanti ħafna dan jorbot ukoll ma' diskussjonijiet preċedenti li kellna fil-Kunsill fejn semmejna il-bżonn illi kunem skambju ta' informazzjoni aħjar u anka edukazzjoni eh, ma' ċittadini għaliex din mhijiex sempliċiment kwistjoni ta' tkabbir ta' sena u din ir-rata ta' tkabbir li trid tiżdied, però għandna din, eh, din l-enfasi li tissir fuq il-potenzjal ta' tkabbir mhux faċli tispjega din il-ħaġa, però fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa importanti u għalhekk jiena napprezza l mistoqsija tiegħek u anka dik li saret qabel F'dawn il-proċessi b'mod parallel iridu nisħu fuq l-importanza ta' riformi strutturali u dan huwa element illi jista' jistimula il-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomiji Ewropej. Però aħna ħerqanin biex eh, naraw revizjoni potenzjali u anka dizin mill-ġdid ta' dan ir-regolament 2-pack u 6-pack u anka għad diskussjoni ġenerali eh, fuq dan is-suġġett partikolari. Thank you very much. And now the next uh, speaker. Grazzi ħafna sa il-kelima li mis mill-PPE, signora Malde Kiene. To, have some remarks. Uh, thank you, Minister. Thank you, Minister. Grazzi ħafna. President, grazzi ħafna anka il-Ministru tal-kommenti tiegħu ħanitkellem bil-lingwa tiegħi. Meta tintroduċiet il-prioritajiet tal-presidenza, l-Kroazja tkellmet favur il-bilanċ fuq eh, l-MFF. Il-trattati għandhom definizzjoni tal-koezjoni u anka tal-pak illi huma ta' kontradizzjoni mar realtà il-bżonn li aħna niffinanzjaw l-sfidi ġodda xi ħaġa li anka eh, tkellimtu fid-dokumenti tagħkom l-edukazzjoni, is-sigurtà soċjali u anka l-politika ta' sigurtà. Il-Kroazja qed tisħa illi hemm bżonn ta' disċiplina baġitarja biex ikun hemm pjanar fuq medda ta' żmien twil u anka biex ikun hemm finanzjar eh, ta' prioritajiet Ewropej. Da kollu jinsama sabiħ ħafna, però il-miri l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea jistgħu jinkisbu biss jekk inżidu it-tħul tal-Unjoni Ewropea, ġifiri li jkollna finanzjament addizzjonali, jew inkella jekk isir distribuzzjoni differenti tal dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni jew inkella eh, bżonnijiet oħrajn meta tħares ukoll l-agrikoltura. Per eżempju fil-Litwanja hemm ċerta skuntentizza minħabba nuqqas ta' fondi u tnaqqis ta' fondi eh, anka fejn tidħol l-agrikoltura, l-lobbies agrikoli għandhom ħafna saħħa fl-Unjoni Ewropea fl-istati membri l-ġodda fl-Ewropa tal-Vant ukoll eh, huma għandhom anka involviment qawwi mill-lat politiku. Allura, Mm, irridu naraw kemm sa tkunu ta' suċċess fuq dawn il-miri li qegħdin issemmu. Issa mistoqsija partikolari wkoll intom sa tappoġġaw pożizzjonijiet pragmatiċi u mm, ma, jew inkella sa iżommu mal-prinċipji tagħkom u tappoġġaw ir-riformi illi intom qegħdin titkellmu akkosta kollox illi forsi huma mhux ambizzjużi kemm hemm bżonn. Thank you very much. Honor Grazzi ħafna, onorevoli, ta' dawn il-kommenti u l-mistoqsija il-, Fuq il-riforma, il fuq ir-riforma Naħseb jorbot ma dan kollha il-livell settorjali tal-MFF ukoll bħalissa qegħdin fi stadju fejn qegħdin nistennew il-gwida politika, diskussjonijiet li għaddejjin fuq livell ta' kunsill. Fost il-mexxej Ewropej dawn il-kustjonijiet bħalma tissemmi inti sa jiġu diskussi x'inhuma l-konklużjonijiet, ir-riżultati u anka xi forma ta' proposta finali bħala gwida għalina. Dan ovvjament ukoll ehm, jorbot ma' dak illi qed qabel aħna bħala presidenza importanti nurukom li aħna preparati għal tappi illi jmiss meta jkollna din il-linja gwida ehm, politika palma inti semmejt u koll dan it-tħol ġdijt, dan u koll eh, l-istrutturi ġodda fuq rizorsi propi, dawn kolla jgħaw taħt l-istess umbrella fl-opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Belka mill-SND. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ministru, diġa semmejna il-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja jew inkella it-tisħiħ tal-EMU mod iktar preċiż. Il-qofol ta' kwistjoni hija il-fatt illi fuq l-iskema ta' depożiti hemm ċerta blok. Isna weħilna intom sa tħarsu lejn idejat ġodda biex inħollu eh, dan l-imblokk li jeżisti biex forsi nsibu kompromess għal dawn il-pajizi eh, li għandhom eh, din ix-xewqa li għamlu neutralizzazzjoni tar-riski u oħrajn illi jixtiequ jindirizzaw riski b'mod differenti. Kif ħatħarsu lejn Ehm, idejat oħra ġodda f'din il-kwistjoni. U bat mistoqsija speċifika dwar il-Kroazja. Jiena nħu pjaċir bid-deċiżjoni tal-Kroazja illi tinaqat maż-żona euro. Waħda mill-kriterji hija illi għal sentej kun hemm is-sistema IRM e 2. Il-munita ta'kom hija marbuta ma' l-euro. Allura, intom taħ ma tibżawx illi fl-IRM 2 sa jkollkom iktar volatilità fil-munita tagħkom. Thank you. Thank you, honorable member of the parliament. So, uh... Grazie ħafna, onorevoli membru. Fuq it-tisħiħ tal-EMU, diġa tkellimt dwar dan u allura nista nerġa' ngħid li aħna sankunu nkunu hemmhekk għal dan id-dialogu fuq livell ta' grupp eh, ta' Zona euro u anka fil-Kunsill biex bħalma qed inti b'mod korrett aħna nħollu dan eh, l imblok illi jeżisti eh, bħalissa, però fl-istess ħin Hemm anka l-eżaminazzjoni eh, mill-ġdid tal-żewġ eh, pilastri tal-Unjoni Bankarja dawn eh, irridu nistennew daqsxejn għalissa ukoll dik hija sitwazzjoni bħalissa hemm anka dan ir-rikonoxximent reċiproku għat-tisħiħ tal-Unjoni Bankarja, però jeżistu pożizzjonijiet differenti u dan id-dialogu mistenni li jkomplu. Umbagħad fuq l-ura l-euro u l-kuna inti għamilt kommenti eh, korretti tider li tafdaq xejna fejt fuq il munita tagħna anka il-politika ta' skambju u l-introduzzjoni u kol tal-kuna fit-93 l-4 u design Kellna il-rata ta' skjambju eh, ta' tip floating, pero mbagħad eh, fil-verità issa għandna ċerta rabta mal-euro fi żmien kienet mal-Deutsche Mark. Kenna ċerta limitazzjonijiet, kenna dialogu wkoll mal-Bank Ċentrali eh, fil-Kroazja li autorita aktar indipendenti, però kellhom dikjarazzjonijiet pubbliċi li qalu li minkejja illi huwa impossibbli li tagħmel spekulazzjonijiet f'termini ta' numri, ta' rata ta' skambju, meta jkollna din it-tranzizzjoni u l-introduzzjoni, però l-aspettattiva hija illi mhux ħajkun hemm xi bidla u e, rati jinbidlu e, kbar. E, Rajna qabel ir-riċessjoni kienem devjazzjonijiet regolari eh, fis-sajf per eżempju xie kunem dħul mit-turizmu u mbagħad eh, ikollok e, żminijiet oħrajn fej kunem hemm anka pressjoni fuq il-kuna u mbagħad fil-kumplament tas-sena naraw anka l-proċess jikkalma daqsxejn iktar. Dan minkejja l-aspettattivi ma tantx bidel affarijiet fil-perjodu ta' reċessjoni u laqas bħalissa il-Bank Nazzjonali tal-Kroazja b'mod attiv jgħat japplika miżuri u anka strumenti ta' suq miftuħ biex jizom din iċ-ċerta stabilità firat ta' skambju u naħseb illi minħabba dan kollu din l-esperjenza mhux qegħdin nistennew xi rati li jinbidlu eh, ħin kollu. 10 eh, sekondi, 10 sekondi, ma tantx għandna ħin. Mela, jina xtaqt ngħid illi fil-kas tal-Kroazja din ir-rekwiżit li RM 2 li l-Kroazja tidħol fl RM 2 ma naħsibx li tagħmel sens. Um, eh, Misa Jakil Junas. Is-Sur Jakil Junas. Grazzi ħafna, Senjora President. Tajp li din l-opportunità biex nitkellmu fuq dan il-kustjonijiet komplessi. Naħseb eh, l-affajt finanzjari diġa komplessi ħafna, però meta inti semmej dawn il-kustjonijiet demografiċi dawn ukoll huma ma eh, komplessi ħafna kriżijiet eh, illi insemmu ta' spiss, pero ħafna pajizi bħal Kroazja u pajizi l-ġodda, speċjalment l-Unjoni Ewropea, li taraw differenzi demografiċi u dan għandu effett fuq l-ekonomija u aspetti u setturi oħrajn. Inti semmejt illi l-Kroazja diġa tipproponi xi miżuri ta' taffija, forsi eh, tista' telabora fuq dan u apparti eh, minnek hemm xi membri daqxejn ġodda biex ngħidilhom hekk fejn raw tnaqqis fil-fondi strutturali u ta' koeżjoni. U forsi dan kif jista' jorbot ma' dawn ix xejji demografiċi li forsi eh, ħajbqa' għaddejjin. Avolja hemm ċerta pajjiżi li qed naraw bidla, pereżempju fil-Litwani qed naraw ċerta tkabbir wara 20 ta' snin. Allura dan ħajwassalna ċertu imblok, ħajkun hemm telf tal-fondi, telf ta' persuni, u mbagħad dan affetwa l-aspett finanzjarju. U dan allura jista' joħloq ċerta eh, problemi eh, fl-ekonomija reali. Grazzi ħafna. Grazzi, onorevoli membru. Għal darboħra. Kommenti għor fuq il-demografija, mux il-pajis ta' biss, il-pajzi Baltiċi, anka eh, pajizi, pajzi, il-Kroazja u pajizi tal-viċinat. Aħna naħseb li fuq livell eh, nazjonali diġa edin niprovaw insibu risposti għal dawn ix-xejri demografiċi. Aħna edin insemmu din il-kwistjoni fuq livell ta' konsil għaliex irridu illi konna dan ir-rikonoxximent reċiproku ma nistawx ngħidu illi sa jkun hemm approċ unanimu fuq din l-sfida, pero naħseb li hija tajjeb li insemmu din il-kwistjoni din miex xi formula maġika li ħansolvu l-problema la fuq livell nazzjonali jew fuq livell Ewropew. Naħseb li l-sfidi demografiċi illi huma għandhom din l-effetti fuq sigurta soċjali, l-politika fiskali, l-ekonomija, minkejja r-rieda qawwija illi hemm illi hemm bżonn ta' dawn ir-riformi strutturali biex naddattaw, tagħmel x'tagħmel hemmhekk mhux ħajkun biżejjed biex issolvi din il-problema, għalhekk biex norbot anka fuq il-punt ta' il-tkabbir potenzjali, eh, anka l-impigi ġodda, Dawn huma fatturi addizzjonali li tista' żid ma' dan id-dibattitu eh, ġenerali. Ir-raġunament għalfejn aħna qegħdin insemmu din il-kwistjoni fuq livell ta' kunsill u dan il-Kummissarju tal-Kummissarju Ewropew mill-Kroazja eh, mil wkoll hija responsabbli mid-demografija, allura il-kwistjonijiet huma marbutin. Aħna wkoll fuq eh, livell ta' Kunsill li nsemmu din il-kwistjoni għanna l-appoċ tal-pajis ta'kom ċert imma anka fuq livell Ewropew għaliex din eh, miex anzi anzi hija kwistjoni importanti ħafna. Issa talba wahda taħt il-catch DI, il-sur Rowland. Very much, Madam Chair. It's a pleasure once again to see you again and be here in this uh, Grazzi ħafna għatnu peċi li qiegħed hawnhekk nil l-Ministru tal-Kroazja eh, jider li jifem is-suġġett tiegħu tajjeb ħafna, impressionat. Xaħġa ħaġa li semmejt ħafna f'dawn il-laqat hija eh, l-impatt ta' rati ta' interessi negattivi fuq eh, eh, il-Swiq Ewropej imma anka fuq dawn l-istess rati u kif jaffetwaw il-sistema kapitalista u s-sinjal li dan jista' jibat. tafu kemm huwa diffiċli li topera f'sistema kapitalista ċerta kompanija, kompanija qed isiru qed isiru zombie companies bħal ma huwa l-każ fil-Ġappun. Qegħdin eh, qegħdin ngħixu fi żmien li qatt ma rajna bħalu qabel għandna dawn il-prezzijiet ta' lassi li qegħdin joħolqu eh, l-acid bubbles u Jiena qabel kont naħdem f'bank ta' investiment u issa l-ġimgħa dieħla nerġa' nibda dan ix-xogħol. Naħseb li anke meta nħares lejn is-sistema Ewropea nara li jsiru ħafna kummenti mill-ICR, mill-NI fuq l-Unjoni Bankarja. Fuq il- din iċ-ċifra ta' 55 biljun. Jekk aħna jkollna kriżi finanzjarja oħra, meta nqisu l-mekkaniżmi ta', ta emerġenza li għandna dawn biżejjed aħna bħala Renju Unit ma rridux illi l-viċin tagħna jerġa' jgħaddi minn xi kriżi bħalma kellna fis-snin li għaddejna eh, u anka pereżempju li ġi affettwat pajjiż bħal Kroazja forsi l-Unjoni Ewropea tiddependi wis fuq il-politika monetarja anke meta rati ta' interess eh, li hemm bħalissa dawk negattivi 4.5% dawn huma rati negattivi li meta jkollok di situazzjoni kull ma tistamlu tipprinti aktar flus. U din hija xi ħaġa illi mhux mhijiex realistika. Huwa hija strateġija ta' delużjoni. Jiena xtaqt nifhem minn għandek jekk fil-mandat tiegħek jekk inti uxħa tifoka iktar fuq soluzzjonijiet bbażati fuq eh, suq miftuħ, iktar kompetittività, riformi li jkun hemm inċentivi għal eh, nies u għall investiment u anka dak li jkun jinexxielu jieħu iktar riskju anka meta tqisu koll il-patt ekoloġiku Ewropew, hawnhekk edin eh, kważi eh, niddependu illi jaqax miraklu mis-sema. Eh, Dikija fuq fuq xiex qegħdin niddependu. U fl-axar mill-axar din forsi tista tkun xi ħaġa illi taħloq dannu anka dak li rajna fil-industrija tal-karozzi fil-Ġermanja l-eluf ta' impigi illi intilfu. Grazzi ħafna tal-ismajtuni għal dan il-ħin kollu. Eh, mela, għandek żewġ minuti biex tirrispondi. prova nżomm fil-qosor l-isfond tiegħek U l-arfin ta' dan is-suġġett ħareġ ovju. Jiena ħanitkellem fissem il-Kroazja bħala kapacità ta' Ministru tal-Kroazja. Aħna konna qegħdin inħallsu iktar minn 300 eh, basis point fuq il-spread tagħna fuq il-bonds tagħna u rnexxinna noħorġu Anzi indirizzaw is-sitwazzjoni meta tqis illi 3.5% tal-prodott gross domestiku qed imur fuq pagamenti ta' interessi ma tistax tnaqqas dawn il-pagamenti ta' interessi imma trid tittejjeb il-pożizzjoni tal-budget u anka li tagħmel eh, traduzzjoni fuq l-effett fuq l-ekonomija illi l-affarijiet kolla eh, ikollhom effett anke fuq il-kumpaniji u anke fuq il-ċittadini, fuq id-djar u l-familji. Mbagħad għandna dawn ir-rendimenti negattivi u lura sa bil-kappell tal-presidenza jiena konvint li aħna qegħdin f'sitwazzjoni aħjar minkejja il kwestjoniet li inti qed issemmi għandek dawn ir-rati negattivi u mbagħad għandek eh, fuq tip wieħed ta' eh, klassi tassi waħda, dawn l-affarijiet u bat jistgħu jaffettaw klassi tassi oħra, pereżempju fil-Kroazja, is-suq tal-proprjetà li qiegħed jikber fil-każ partikolari tagħna għandna il-kapital u anke l-kosta Adriatika li dejjem ħadd tkun importanti ħafna. fid-dialogu, fid-dibattitu, eh, aħna bħala presidenza ħerqanin għal dan kollu u apparti minnek din sempliciment eh, kwistjoni ta' konsilli manka hemm l-involviment tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi ħafna ta' dawn ir-risposti. Issa pawza ta' minuta u mbagħad inkunu nistgħu nimxu bil-punt li jmiss fuq l-aġenda. late. And, um, So please, if you could take a seat because we are already running a little bit late. <clears throat> il ħin għat jaffa s-sow jekk ġobkom ħudu postkom. Mela, tajja wis. Se nibdew il-smieħ publiku bil-kandidat propost pala eh, president tal-EBA. Eh, e uh, Dinja l-ewwel proċedura li nittrattaw illum u għalhekk dinja l-għażla milli BA u l-Bord tas Supervisuri tas Sur Jerry Cross bħala il-Direttur Eżekuttiv il-ġdid u għalhekk kien nixtieq eh, ovvjament eh, nilqgħu hawnhekk su da parkas ehm, u dan f'jannar tal-2020 kien hemm l-għażla tas-Sur Cross. Skont il-press release tal-IBA kien hemm xogħol lista kandidati fil-Kumitat tal-Għażla u s-Sur Cross huwa direttur tal-Financial Regulation u Risk fil-Bank ta' l-Irlanda f'Dublin. Dan is-smih pubbliku għandu rwol importanti mħabba responsabilità ta' direttur eżekuttiv dan il-Parlament. Is-smieħ huwa hawnhekk skont l-artiklu ta' 51 tar regolament tal-IBA li jipprovdi illi direttur eżekutif jiġi maħtur mill-Bord ta' Superviżuri wara konferma minaħa tal-Parlament Ewropew. Il-terminu tal-mandat huwa ta' ħames snin jista' jiġi estis derba u għalhekk is-smieħ siġi organizzat kif se ngħid se jkun hemm stqarrija ta' introduzzjoni mill-kandidat l-iktar 8 minuti u mbagħad ikonna eh, mistoqsijiet u tweġibiet ġifiri kunem minuta għal mistoqsija u tliet minuti għat tweġiba, erba' minuti kollox. Umbat se napplikaw id-dont biex niterminaw l-ordni ta' mistoqsijiet mill-gruppi politiċi u jekk ikun hemm il-ħin ikonna sessjoni ta' catch the eye pala mistoqsijiet jekk jogħġbok Mr. Cross nadilek il-kelma. Madam Chair, uh, Honourable Members, Onorevoli President, onorevoli membri onorat li għatawnek għal dan il-smiħu, grazzi għal ħidma ta' dan il komitatu ta' oħrajn li BA ġiet maħluq għal disa snin jindu bħala krizi għal risposta għal krizi internazzjonali kellar war biex tirrispondi għal din il-krizi. Għanna bżon inkomplu b'dan il-xor, għanna bżon nizguraw il-sistema tal-ribi eh, tal-autorità ta' bankarja Ewropea tkun tista' tiffunzjona kif suppost biex isservi l-aħjar interessi tal-klijenti tagħha biex nilħu dan lan li bie għandha bżonn Ovvijament, eh, ovvjament xija, kemm jista' jkun eh, tajba hemm bżonn id-diretturi kollu viżjoni u kapaċitajiet ta' organizzazzjoni u kwalitajiet personali. Eh, taħt it-mexxija tiegħi li bija jkollha dawn il-prijoritajiet. L-ewwel net illi toħroġ użhom regolamentazzjoni ta' livell oli. L-ewwel punt wara l-kriżi għandna bżonn ikollna qafas regolatorju finalizzat il-valutazzjoni ta' impatt ta' eh, Basil mill-Libe kif ukoll ir-rakkomandazzjoni ta' politika sottomessi lill-Kummissjoni eh, ma' bażi soda. Huwa importanti li BA tuża l ħiliet tagħha u l-influenza tagħha biex kontrattak kull attentattiv biex ikun hemm eh, dan il-qafas li ġim dajjef u għalhekk ma jkunx hemm arbitraġġ li jista' jimmina servizzi finanzjarju u s-suq wahdini. Huwa importanti dan din il-ħilma li BA jkollha proporzjonalità bħala fattur importanti għax dan huwa tajb regolamentazzjoni tajba li wkoll eh, tirrifletti wkoll fuq kompetenzi iżgħar. U għalhekk dak li huwa importanti jkun hemm f'konformità tal-mandat sardi biex ikun hemm analisi tal-ispejjeż u l-benefiċċji biex meta inaqqas il-piżijiet għal kumpaniji inqas żgħar u inqas komplessi Għanna bżon nifakaw ukoll fuq ir-reviżjoni tad-direttiva bankarja biex hekk ikonna e, situazzjoni iktar soda tal-Banek Ewropej biex hekk inkontribixxu biex ikun hemm tassow il-Unjoni Bankarja. Tieni punt, intejbu il-fiduċa u kredibilità. Hemm bżonn illi nżidu mal-livelli ta' fiduċa fis-sistema bankarja Ewropea għas din is-sistema bankarja biex isservi l-bżonnijiet tal-ekonomija Ewropea u t tittini Ewropej hemm bżonn illi kollha dawn l-interessi f'qalba biex ikun hemm il-perċezzjoni li dina qed taħdem sof l interess tal-interess tal-partit kollha interessati u tagħmel dak li huwa ġust mhux biss legali imġiba imġiba mtejba eh, kultura pożittiva dawn huma kollha fajtanna bżonn nagħmlu kif ukoll diversità fuq il-livell eh, manageriali. Il-fiduċa tapplika wkoll għall-IBA stess. L-IBA għandha bżonn tagħmel iktar biex ikun hemm iktar konsistenza fis-supervizjoni fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li hemm bżonn tagħmel iktar biex il-membri jkunu responsabbli għas supervizjoni ta', ta kwalità tajba skont l istandards Għandna bżonn nitalmu mill għakas ta' Adam Focus. Jiena nilqa it-mexxija ta'kom u ir riżoluzzjoni tal-ġimgħa li għaddiet fil-plenarja suppost bidda l-affarijiet meta naħdem ma' dan il-Kumitat mal kummissjoni Ewropea li bija għandha bżonn tiżviluppa lejn eh, qafas biex ma jkunx hemm eh, ripetizzjoni dan il-każ. Jiena naqbel illi nimpenja ruħi eh, fuq xi impjieg li forsi nagħmel wara li bijaj it-tielet punt, it-ħasil tal-fus finanzjament ta' terrorizmu. Dawn huma riski kbar li għandha bżonn tiffaċċja s-sistema bankarja Ewropea. Supervisori, supervizur għandhom jagħmlu ferm iktar u li bija għandha bżonn tuża l-poteri tagħha il ġodda għal sim tal-informazzjoni biex ikun hemm titjib fil-supervizjoni fil-ġurisdizzjonijiet kollha tal-membri meta jkun neċessarju tuża l-poteri l-ġodda tagħha biex titlob eh, azzjoni min tal-awtorità kompetenti. Raba punt, imorru lejn ekonomija sostenibbli, il riskju transizzjoni klimatiċi ma fil-qoċċata tal-aġenda kif suppost il-Parlament u dan il-Kumitat kellhom rol importanti finanzjament ta' ekonomija ekonomija sostenibbli tkun eh, ħaġa ċentrali għal ħames snin li ġejjin u lilin u settur bankarju u IBA mistennin li kollhom rwol importanti. Huwa importanti illi jkun hemm mandat li ma jiġix imminat, imma il-kuntess li qed jinbidel hemm bżonn jiġi wkoll integrat fil-pjantazzjoni tal-liber u ħames punt innovazzjoni teknoloġika din l-innovazzjoni maġla se ġib magħha benefiċċji sostanzjali għall-ekonomija u l-beneficjari, però fl-istess waqt jesistu r riski u l isfidi tal-IBA fil-futur ikun tkontribwixxi um, ehm, fejn tiżgura li riski huma indirizzati għal voli jkun hemm il-benefiċċji diġà għandha volta tmexxija u titkompli tagħmel hekk. Issa kemmtejn fuq dawk illi jgħinu s-suċċess tal-IBA l-għolet in-nies li bija organizzazzjoni ta' xi 200 individwi għandhom bżonn jibqa' motivati, eh, jikkooperaw u ikollhom eh, mġiba li tġib riżultati, tħossuhom rispettati hemm bżonn ikun hemm żamma tal-diversità u topera so biex ikun hemm għanijiet artikolati so jiena nibni fuq l-esperjenza tiegħi fil-Bank Ċentrali Ewropew fl-Irlanda biex intejjeb l-aġilità tal-organizzazzjoni. Tieni punt relazzjonijiet mal-partiti mal-partit interessati il-rapport tal-IBA ma' dan il-komitat ma tantx huwa forsi daqshekk tajb jiena nimpenja ruħi biex intejb relazzjonijiet tagħna biex intejbu wkoll trasparenza jiena se nimpenja ruħi mija fil-mija. Tilet punt, risorsi finanzjarji jiena se nżomm disċiplina budġetarja stretta u l-sfida tkun illi jkun hemm prioritajiet skont il-każ biex ikonna staf u risorsi mod flessibbli u nużaw it-teknoloġija mod bħala leva effettiva. Kemtejn fuq jiena mill-2015 jiena kont fost dawk li mexxew il-Bank Ċentrali eh, tal-Irlanda il-Bank Ċentrali organizzazzjoni illi dejjem dejjem hija msejsa fuq eh, kwalità għolja u talenti tan-nies tagħha fil-qalba tal-transformazzjoni ta' wara l-kriżi. Jiena impenjajt ruħi s-sow biex noħroġ b'riżultati ta' kwalità għolja l-interessi pubbliċi. Apparti l-esperjenza tiegħi fil-kompetenti Eh, autorita kompetenti jina u kol ħdimt fuq l-implementazzjoni ta' ta' Basel 2 fil-Komissjoni Ewropea erba snin u jiena co-chair tal-Komitat Permanenti tal-IBA fuq il-politika jiena ħdimt f'setturi ta' setturi privati u pubbliċi fil ruoli kollha tiegħi l-approċċ tiegħi dejjem msejsa fuq it-twemmin li meta wieħed jaħdem fis servizzi finanzjarji imbenjati f'attività li għandha impatt fuq il-benessri pubbliku bħala parteċipanti individwali aħna mitlubin illi konna l-iktar li ta' integrita u nirkonoxxu illi eh, jekk le nkun ta' ħsara tal-benessri tal-ċittadini. Dan huma l-standards li jiena dejjem fis-sajt għalija nnifsi. Fuq livell personali bħala rwol ta' direttur eżekutiv li se tkun sa sfida imma ukoll eh, fejn jiena nkun nista' ukoll Eh, nġib il-valur tijaj u i-opportunita li na nilqa' grazzi ħafna. Now we move on to the first. Sa immorru l ewwel kellim Marcus Feb mill-PPE. Grazzi ħafna. Se nitkellem bil-Ġermanis jekk ma jimpurtax, grazzi ħafna tal-introduzzjoni tijak u nil nilqak hawnhekk. L-ewwel mistoqsijiet fil-qosor riċentement rajna illi bejn il-BA u l-mekanizmu ta' supervizjoni hemm xi tip ta' kompetizzjoni ma tantx b'saħħitha fuq min huwa iktar strett fuq l-istress tests u affarijiet simili. U għalhekk kif timmaġina li se tikkopera mal-SSM u tiżgura illi l-IBA tkompli taqdi il-mandat eh, tagħha. Sa t-tieni mistoqsija billi kont involut fil-negozjati eh, fil-62 eh, Liba kienet fuq in-naħa tal-banek u kienet qed eh, taġixxi bħala lobbyist bankarju mhux tiddefendi lilna bħala konsumaturi u l-possibilitajiet tagħna biex inkunu Eh, disponibbli fuq il-qasam tal-fintech fil-futur, kif se tiżgura ruħek li liba ma tkunx lobbyist tal-banek imma tagħti l-kontribut tagħha lejn id-diġitalizzazzjoni u tiġi użata wkoll min-naħa tal-konsumaturi. Grazzi ħafna. Mela, fuq ir-relazzjonijiet bejn l-SSM u l-IBA, meta l-SSM ġiet mwafqa oriġinarjament kien moment ta' pass ta' ġkant il-qoddim ta' sinifikat kbir u l-finanzazzjoni tal-Unjoni Bankarja għada pendenti bħala priorità ewlenija għalija personalment kif ukoll għal-oħrajn. Mela ġiet imwafqa l-SSM kien hemm din il-kwistjoni tar-rwol ta' Libija jew u kif tkun tista' tinteraġixxi mal-SSM u naħseb imma tul iż-żmien kien hemm sfidi f'din ir-relazzjoni. Naħseb hemm żewġ ruoli distinti u dawn ir-ruoli jaqblu ma' xulxin mod effettiv. Minn banda waħda, l-SSM għandha responsabilta għas supervizjoni diretta ta' dawk il-banek, ta' dawk l-istituzzjonijiet sistemiċi fil-żona tal-Unjoni Bankarja u anki għal istituzzjonijiet mhux daqshekk sinifikanti li bija kellha għandha rwol biex tiffissa standards għal suq waħdini kollu u dan ir-rwol kien effettiv ħafna il-qafas tar-riforma ta' wara l-kriżi li rajna fil-fatt bidlu l-affarijiet mod radikali u issa din situazzjoni kompletament differenti mqabla ma ta' qabel. Dan huwa punt importanti ħafna, naħseb il-fatt li nifokaw fuq is-suq waħdini kif ukoll fuq is-Single Rule Book fl-SSM kienu affarijiet importanti bħala parti minn dan ir-rwol li BA kellha kontribut importanti ħafna għas suċċess tal-SSM u tal-Unjoni Bankarja. Jiġifieri jekk kienet f'imblottatura eh, lejn eh, tisħiħ eh, tas-Single Rule Book biex isir iktar effettiv biex SSM ikun hemm kollha rwol ta' supervizjoni, jew minħabba il-gwidi u r regolamenti u l-standards tekniċi għal dak li hija riżoluzzjoni li bija jkella rwol importanti ħafna u għalhekk hemm komplementarità bejn iż-żewġ aġenziji issa inti tkellimt fuq il sfidi dina xi ħaġa li skont tapplika mill-background tiegħi stess. Dak li huwa importanti f'kull qafas, f'kull organizzazzjoni, f'kull sistema huma sfidi adattati u perspettivi adattati u għalhekk naħseb li BA tikkontribwixxi permezz tal- il-gwidi tagħha l-approċċ illi twaqqaf standards u livelli ta' prassi mistennijin illi mbagħad jkunu applikati fis-suq waħdin kollu u tipprova tiżgura li jkun hemm konsistenza u l-implementazzjoni u dan il-proċess b'saħħtu dan l-impenn b'saħħtu dan id-dialogu bejn l-SSM u l-IBA huwa importanti ħafna u għalhekk għalija kien suċċess. Ovvjament kien hemm sfidi imma kien hemm impenn b'suċċess. Issa sejt fuq il-PSD 2 u r-rwol tal-banek. Nixtieq ngħid fil-Bank Ċentrali tal-Irlandi jiena mexxejt fuq l-innovazzjoni u t-teknoloġija tal-informazzjoni parti rwol ewlieni huwa li wieħed ikollu benefiċċja sistemi u konsumaturi ta' teknoloġija l-ġdida modi ġodda u għalhekk wieħed jippermetti s-sistema illi jaħdem sew. U ovvjament huwa importanti illi eh, min jasal li jkunu jafu r-riski li għandhom u jilqgħu għall-isfidi, imma illi wieħed jippermetti l-ekonomija tieħu l-benefiċċji, l-vantaġġi, ta' kumpaniji innovattivi u għalhekk għandna bżonn approċċ miftuħ li jkun teknoloġikament neutrali. Grazzi ħafna il-Pol sa il-Pol Tang mill-SND, grazzi ħafna President Sur Cross insemmejt il-kredibilità u l-fiduċa għal sistema bankarja u dan u din ovvjament applika għall-IBA u żewġ mistoqsijiet tiegħi huma fuq il-fiduċa l-kredibilità pala membru tal-Bord ta' Supervisuri tal-EBA inti kont involut ħafna mill-fatt li eh, mill-ċaqli qed tassur Markas inti qbilt eh, eh, kif ukoll fuq il-miżuri diffiċli ta' biex ikunu nforzati u mbagħad din relazzjoni ta' rib ħafna mal-liġi bankarja l-ewwel mistoqsija tiegħi u mbagħad it-tieni fuq inqas ta' bilanċ tal-ġeneri um, tista' taqbel illi hemm bżonn ikun hemm il-ħatriet eh, tan-nisa u ġir mod ekwu fuq il-bord ta' supervizjoni u l-intenzjoni tiegħek limi biex ikun hemm eh, ugwaljanza bejn il-ġeni eh, meta jiġu għal proċess ta' teħid ta' deċiżjoni. Thank you, Mr. Mr. Tang. Um, in terms of uh, the Adam Farkas uh, situation which I described. Um... Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel net kif għadt uh, fil-presentazzjoni fil tiegħek introduzzjoni huwa importanti ħafna illi illi kon uh, effett ta' bidla fuq dawn l-affarijiet nistgħu narawhom meta nimxu l-qoddim. Iċifiri, jina nara daw it-tlet aspetti tas-sitwazzjoni. Meta xi ħadd jiċċaqlaq minn minn eh, pożizzjoni eh, għolja ħafna, l-ewwel hemm l-arfin u l-insider information li jkollhom. Dan huwa importanti ħafna dan l-aspett. U kif jistgħu jużaw din il-leva. Mbagħad hemm l-aspett biex ikollhom influenza fuq dawk il ħadmu għalihom u għal dawk ma' min ħadmu. Umbat huwa importanti wkoll li jkun hemm il-kwistjoni tal-inċentivi li operaw fis-sistema. Jekk ikun hemm eh, ċaqli mhux limitat mis-settur oli pubbliku għas-settur privat. Naħseb li dan ovvjament huwa ta' kontro inċentiv għal perċezzjoni tan-nies fil-perspettiva ta' karriera u Dawn huma tliet oqsma li hemm bżonn jiġu applikati fil-fema tiegħi. Ir-restrizzjonijiet imposti fuq is-sur Farkas jittrattaw l-ewwel tnejn. Naqbel fuq il-kwistjoni ta' infurzar hija waħda ta' sfida naqbel miegħek u għalet sow, għal-parlament għal sow eh, meta għalek u għanna bżon forsi nsibu eh, modi ta' enforzabilità, issa għal dik li għal kwistjoni b'mod ġenerali il-bżonn ta' cooling off period dan huwa neċessarju. Mhuwiex artikolat spjegat sow fil-fema tiegħi fir-regolamenti. E, e, tiġi msemmija mħabba l-miżuri li hemm bżonn jiġu infurzat ma bżonn inkunu ċarda sil-kristalli wieħed qiegħed f'pożizzjoni tal-livell għoli fis-servizz pubbliku tixtieq tiċċaqla u tmur fis-settur privat ma jiddependi mir-ruolo ovvjament, ma dan huwa eżempju biss. Hemm bżonn ikun hemm cooling of period jiena forsi nista' ngħid sentejn, jiena ma nafx, jiena personalment jiena eh, lest illi nimpenja ruħi eh, bil-miktub illi kolli sentejn ta' cooling period fil-kas u dan jista' jiġi użat għal ħidma futura urġenti biex ti tagħmel parti mir-regolamentazzjoni. Issa dak dik li relazzjoni bejn eh, l-IBA u dafne huwa importanti li ngħid li meta jiena eh, tkellimt u ħdimt wara il-kriżi biex nipprova eh, naħdmu kien importanti li l-industrija imbidlet ir-regolaturi tagħha u r-rapport tagħha magħhom u dawn kienu fil-qalba tal-kriżi u għalhekk kien hemm grad ta' integrazzjoni bejn l-industrija fil-parti li kienu integrati wisq kien hemm sens illi l-interessi tal-industrija kienu allinjati mal-interess pubbliku u dan ovvjament waqa batija kbira għal ħafna ċittadini, anki ċittadini ta' pajjiżi fl-Irlanda għalhekk għalija importanti ħafna wara l-kriżi l-industrija kellha bżonn tbiddel kif timpenja ruħa ma' regolaturi u kellna u għandna bżonn nies importanti wkoll u għalhekk Jiena fil-IBA u fl-AFME għandem bżonn ngħidu illi hemm bżonn jkun hemm nies ta' kwalità u l-industrija tibeddel il imġiba tagħha. Eh, din kellix ngħid fuq relazzjonijiet bejn l-IBA e u l-AFME huwa importanti illi l-industrija timpenja ruħa b'mod skont imġiba normali. Huwa importanti ħafna li dawk li jaħdmu għal afmi e għandhom approċċ li huwa proporzjonat, ikkonsidrat, xettiku u indipendenti. Nafu illi nistgħu nibbenefikaw mill-insider information li jkollha mill partiċipanti hemm bżonn li ngħidu sem naslu nix bżonn iktar minn hekk. Fuq id-diversità importanti ħafna fil-ħidma tiegħi fil-Bank Ċentrali tal-Irlanda diversità hija fil-qalba tal-istennijiet min-naħa tal-banek tagħna. Aħna għandna livelli għolin ta' diversità bejn il-ġeneri, 60% pereżempju nisa 40% irġiel, jina nemmen li diversità tal-ġenru u diversità ta' tip ieħor huwa importanti ħafna għas suċċess jien impenjat 100%. Now uh, Stephanie Joncourtan uh, from Renew. Merci Madame la Présidente. J'ai deux Grazie ħafna. Jiena nixtieq norbot ma' dak li qal kollega. L-ewwel fuq il-problema ta' konflitt ta' interessi li l-Kommissjoni li l-Kumitat tagħna jixtieq jiġġieled kontra anki fil-plenarja kadna. għadna permezz ta' riżoluzzjoni maġġoranza kbira ta' likon illi tistieden l awtoritajiet jikkonsidraw illi sur Farkas eh, jaħdem eh, fl-afme wara li kien direttur eżekuttiv tal-IBA sur Cross il eh, ovvjament il-rol tiegħek anzi bil-kontra imma l-istess imma inti kont direttur għal erba' snin tal-afme u issa kandidat bħala direttur eżekuttiv tal-IBA EBA eh, e u għalek din ir-risoluzzjoni qed eh, enfasizza dan il-konflitt ta' interess bejn interessi bejn is-settur pubbliku u privat u dan jikkomprometti l-integrità tal-istituzzjonijiet u d-dajja fil-fiduċja taċ ċittadini. U int Sur Cross semmejt fost il-priorità tiegħek il-fiduċja u l-kredibilità tal-istituzzjoni. U għalhekk l-ewwel mistoqsija tiegħek dan il-kuntest fil-każ tiegħek kif mod konkret se tneħħi kull suspett ta' konflitt ta' interessi u tassumi r rwol tiegħek b'indipendenza u imparzjalità. Tieni mistoqsija tiegħi issa. Insomma, waħda mill-prioritajiet biex ikun hemm iktar eh, parità eh, bejn in-nisa u l-irġiel. U jiena nsaqsi illi kontra dan l-impenn illi l-Komitat Ikonħa ma kienx hemm kandidatura tan-nisa u laqas forsi kompetenzi ġew preżentati sissa għasmiħ tiegħek sur cross jekk int tkun direttur eżekuttiv li ma se tkun l-azzjoni konkreta tiegħek għax jiena ma smajtx affarijiet konkreti min-naħa tiegħek biex ikun hemm eh, fl-IBA eh, din l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Grazzi. Thank you for that. Um, Grazzi, mela. Fuq il-mistoqsija speċifika li jinti saqsejt dwar kif nistaw nassiguraw il-kredibilità ta' AFMI. U kif nistaw nevitaw il-konflitt ta' interess. Jina nixtieq ngħid dan il-punt jini li ħames snin naħdem. U il naħdem għal ħames snin minn meta ħdem tfafme. U jena semmejt din il-kwestjoni ta' nis li jaħdmu fis settur privat un bat eh, jaħdmu fis settur pubbliku, din hija ħaġa importanti. Transparency International fil-fatt kienu ta' għajnuna u fost dawk il-prinċipji hemm wieħed li huwa ta' benefiċċju għal dak li huwa l-involviment fis settur pubbliku privat, eċetera, sakemm dan isir sew. U ma jgħidux xandu jkun il-perjodu, imma jissuġġerixxu li għandu jkun hemm perjodu ta' cooling off ta' sena sentej. Issa jiena l-aħħar leħdimt għal afme kienu ħames snin ilu. U jiena naħseb li b'dan il-mod eh, nistaw impoġġu la fajt fil-passat minn ixtaqsek qrib magħhom. It-tieni net f'dan il-perjodu jiena mxejt il-qoddim tibdil regolatorju. Li jina naħseb li huwa ċar li mhumiex allinjati ma l-interessi taħut fl-industrija. Fl-Irlanda f'dan l-aħħar periodu bħalma tafu kellna nindirizzaw l-kwistjoni ta' Brexit. Mhux ħajfisser għas-servizzi tagħna. Kien hemm ħafna pressjoni minn eh, partijiet interessati differenti li qalu li la darba dawn il-kumpaniji kollha jridu jiċċaqalqu mir-Renju Unit ma tkunx ħaġa tajba. Li konna approċ li jista' jakkomodom, aħna fl-Irlanda ħadna rwol ta' tmexxija imma aħna għedna moċċar li maħniex ħan ikkompromettu l-standards tagħna li aħna pal regolatur ma rridux ninġbdu aktar banek għal ġurisdizzjoni tagħna aħna kellna Eh, linja mm, trasparenti u ibsa. li jekk ikun hemm kumpaniji li jridu jkunu eh, preżenti fil-ġurisdizzjoni tagħna jridu jagħmlu dan mod effettiv u jilħu il-standards kollha tagħna mingħajr ebda dubju. U jiena naħseb li d-dinja xi ħaġa li kienet importanti immens. It-tieni net irid insemmi xogħol li qegħdin nagħmlu bħalissa dwar l-implementazzjoni ta' AFAS ta' kontabilità individwali għal kumpaniji finanzjarji tagħna. Issa ħaġa mm, insemmi huwa l-importanza tal-kultura li xaħna fl-Irlanda edin nippruvaw nintroduċu affas fejn il-managers fuq livell oli jridu jajdu b'mod ċar x'inhuma għal x'inhuma responsabbli x'inhi hija l-istruttura ta' responsabiltajiet fl-organizzazzjoni biex ikunu nistgħu u standards ċari u ikunu responsabbli għalihom. U jekk permettu fuq il-kwistjoni tad diversità Palma et, pala tuġiba surtang, huwa importanti dak li tallimna mill-kriżi. Groupthink hija problema, ġri jek ikollok nies li tkollha ġejjin mill-istess font hemmhekk toħloq il-problemi. Għalhekk għalija huwa importanti ħafna fl-affarijiet kollha li nagħmlu li konna kandidati bilanċati eh, b'diversità, mhux biss sessi ma' kull forma ta' diversità eh, eh, li jiġu magħna. U li bija jridu jifmu li kienem kandidat mara f'din il-lista qasira. Imma vera waħda biss kien hemm, imma aħna xorta waħda nemnu ħafna fid-diversità. Like my colleagues, if we Nix infakkar il-kollegi nitlobkom ma saqsux iżjed minn mistoqsija waħda u maddumux aktar minn minuta xinkella ma jkonni il-ħin għal tweġibit kollha. Issa Sven gold mill-ħodor. Jina nishtiq nefasidza li mill-perspettiva tiegħi aħna hekk maħniex qed nitkellmu dwar mistoqsija eh, kwistjoni ta' cooling off klassiku, m'hemmx dubju li għaddew snin Imma aħna rridu nsaqsu dan, inti il-persuna it-tajba f'din is-sitwazzjoni li tkun f'pożizzjoni ta' tmexxija tal-IBA. U hemmhekk nixtieq ninsisti sabiex ikonna tweġiba ċara fuq il-mistoqsija tal-kollega tiegħi Paul Tang li ma rwol kellek int fid-deċiżjoni ta' Farkas x'kienet il-pożizzjoni tiegħek fil-Bord ta' Superviżuri. Ġu inti qafast għal perjodu ta' cooling off itwal? It-tieni net jiena nixtieq nkun naf bħala membru tal-Bord ta' Superviżuri. Meta li BA warbu il-deċiżjoni tagħhom fuq id-Danske Bank, hemmhekk kif ivvutajt X'kienet il-pożizzjoni tiegħek biex tipproteġi il-ħidma tal-istaff tal-IBA? Dawn huma żewġ mistoqsijiet tiegħi. Thank you, uh, Mr. Giegel. Um, so in, in resp response to the first... Mela biex inwieġeb l-ewwel mistoqsija. Meta nħares li regolamentazzjoni tal staff il-regolamenti tal staff u jina naħseb li l-ħidma ta' dan il-parlament kien ta' trasformazzjoni ġbir jesta ninsabu ruħna eh, f'pożizzjoni differenti mill-li konna, jek tħares li il-tekst tal-regolament li tmexxi li tindirizza dawn il-kwistjonijiet, emmek em, kem fil-lingwaċ tagħha artikolazzjoni ta' ċentralità tal-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet, l-importanza ta' dritti tal-ċittadin individwali jaqlaw il-ħobza ta' kuljum. U suġġett, il-suġġeriment eh, li jittieħed ħafna drabi huwa li jiġri indirizzat il-konflitt ta' interess bl-impożizzjoni ta' ċertu restrizzjonijiet. U meta ħarsu lejn l-approċċ tal-Kummissjoni, din hija dan huwa l-approċċ tradizzjonali. Issa jiena naqbel li dan ma setax ikun id-dajem il-kas, irridu bidluħ naqbel miegħek issa dwar inti saqsejtni direttament jina tlabt li jkun hemm xi iżjed ibusija ta' termini, imma le jiena meċ li għandu jkun hemm diretta. U Eh, jina naħseb li tal-limna ħafna u kieku kelli nerġa' nid-deċidi fuq l-istess ħaġa eh, imbiddel eh, l-opinjoni. Iġvinti appoġġajt id-deċiżjoni tal-IBA. Iva, mm, ħasra jgħid is-Sur Giggles. Issa fuq id-Danske Bank li kienet kwistjoni ksur tal-liġi tal-Unjoni, investigazzjoni tal-autoritajiet estonjani u danizi, l-opinjoni tiegħi kienet u għada kienem li kienem eh, provi prima faċi li kienem djufijiet u fallimenti fil-mod ta' kif saret is-supervizjoni f'dawk il-każijiet. Kien, kien każ kumpless ħafna għaliex l-ewwel qabel kollox kellna ċertu rekwiżiti u attivitajiet li kienu fil-passat, ħafna fil-passat, kellna qafas legali li kien imbidel u kien hemm il-kwistjoni u baqatem flima stadju djufija supervizjorja issir ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Għalek, jina kont tal-opinjoni li seta jkunem ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u l-punt li ressaqt jien kien li aħna ma kellniex biżejjed ħin biex naraw il-fatti kollha. Ġviri jina għalija kena bżon aktar ħin u jina dan għattu b'mod ċar. L-opinjoni li tieħdet għalet li aħna konna marvuta mill-qrib mill-periodu ta' xarej li kienem fil leġizlazzjoni u ma kenniex iżjed ħin. Jina jiknimxu qoddim naħseb li hemm bżon li nindirizzawa din ħaġa għaliex għawek għandna bżonn li inkunu responsabli aħna u l-autoritajiet. Iġvinti appoġġajt deċiżjoni li jitwarbu s-sejbit, inti votajt favur id-deċiżjoni biex jitwarbu il-sejbit, le, jimma konċ favur, e, jina astenejt, jina astenejt, jina rrit iżjed ħina li xta dak il-moment ma kenniex bizzejiet ħina l-fatti. Thank you. Now Gunnar Beck from ID. Um, Sabruno Beck mill eh, Mill ID. ID. Mela, għanitkellem bil-Ġermanis għandi zewx mistoqsijiet, t-taqsi l-ewel wahda l-ewel u jekk għandi bżet jinn nistaqsitin wahda. Skont l-aħħar eh, rapport ta' riskju tal-IBA, il-return ta' l-equity tal-banek tal-Unjoni Ewropea ma di xi ħaġa konsidrata bħala signifikanti mod fuq livell ta' statistika Fil-fatt, il-return fuq l-equity minn f'seba minn 19 il-stat membru zdiet imma f'ħafna minnhom naqas. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea Għalet le għal-mistoqsija tijaj, anzi, anzi, sorprendewni u għallu Iva għal-mistoqsija tijaj dwar l-ampat negattiv, inti xtaħseb? Dwar il-politika monetarja laxka ħafna tal-ECB fuq il-ritorni tal equity specialment fuq il-banek ta' zona euro. Grazzi, jina naħseb li s-settur bankarju fl-Europa għadu f'kuntest fejn mhux qed eh, jimxi kif suppost, jiena naħseb li hemm numru ta' sfidi. Il-rati ta' interess moment baxxi hija parti minn dan l-ambjent. Issa mhux fidejja bħal regolatur eh, finanzjarju li ngħid x'għandhom ikunu il-rati ta' interess, jiena li l-importanti huwa il-banek kif jindirizzaw din il-problema. U hemm numru ta' punti li rridu naraw biex jindirizzaw dan u waħda minnhom hija li rridu innaqsu l-livell ta' frammentazzjoni fis-suq waħdini u fl-Unjoni Bankarja. Jiena naħseb li bħalissa wara il-kriżi il-banek kienu daħlu lura wara fil-frontieri nazzjonali tagħhom qegħdin jilabu b'xi mod f'ambjent ta' suq eh, bċertu restrizzjonijiet rridu naraw dik il-frammentazzjoni biex il-banek ikollhom aktar diversifikazzjoni u jkollhom aktar kapaċità Eh, li eh, jivolvu ruħom f'suq USA. Il-livelli tal-ratio ta' bejn l ispejjeż u tħul tal-banek ma naqsux daqs kem ħsibna u tamajna li ħajinżlu u dinja kwestjoni oħra li s-settur irrit jaħdem fuqa biex ikollem eh, aħjar ta' dawn l-ispejjeż meta qabel mal-tħul. U parti mir ruol tal-IBA kienet li għandu u ħajet ikompli eh, li kollu trasparenza li għamel l-evaluazzjoni ta' riski li jintisemmejta u li din tkun disponibli għaliex il-palissa l-banek għadhom qed jikkummerċaw inqas mill-book value u jiena naħseb li hemm nuqqas ta' fiduċja fis-settur bankarju. Għalhekk ir-rwol tal-IBA jekk tagħmel li din id-data tkun disponibbli u li nies jistgħu jużawha, ir-rwol fl-analiżi tar-riskju u anka biex isiru l-stress tests. U ġiet ippubblikata il dokument ta' konsultazzjoni fuq x'inhu l passi l qudiem Ċertament l-interessi baxxi huma problema għal banek il-banek għandhom ħafna iżjed problemi bħalissa għalhekk li BA irid ikun responsabbli biex jara li s-settur ikun qed iwieġeb mod tajjeb għal dawn il-problemi. Grazzi ħafna. Issa mill sijar Eugene Jezika. Grazzi. Wieħed mis-suġġetti għal eh, bonds tal-gvern tal-riskju eh, mhux zero. X'in l-opinjoni tiegħek? Kif nistgħu niksru dan iċ-ċirklu ta' eh, problemi? Grazzi. Thank you um, after the wara l-kriżi ta' zona euro, l-kriżi ta' d-dejn, dak li ħareġ ċar ħafna huwa dak li inti riferejt għalih. Din id-doom loop bejn il-banek u sovereign bonds. Din kienet ħaġa importanti ħafna. Aħna għamilna progress tajjeb hemm firxa sħiħa ta' odot differenti li qed jintużaw. U fil-qalba ta' dan ovvjament hija direttiva ta' riżoluzzjoni bankarja. U il-fatt li issa fil-leġislazzjoni u qed jiġi implementat e, u hemm l-opinjoni li meta il-banek ifallu jridu jkunu il- l-azzjonisti u l-kredituri li jerfaw il-pis, din hija xi ħaġa essenzjali ma għadna ma wasalniex sabiex din tirnexxi. Il-BRD 2 li għaddit minn din il-Kamra u mill-Kunsil reċentement, din ħad meċina l-qoddim. Għalek issa edin nitlu fil-resolvability ehm, tal-kumpaniji. U din hija xi ħaġa ġrid tkompli. Anka il-twettiq tal-pilastru 2 u 3 tal-Unjoni Bankarja, per eżempju, nassiguraw li għanna l-possibilità tal-likwidità, tal tal likwidità li konna eh, skemi ta' protezzjoni ta' depositi dan kollu huwa importanti u parti importanti hija kif nindirizzaw il-kwistjoni tar zero risk wage. Ehm, palma għalu regolaturi mhux xira li għandu jkun hemm zero risk weight għal forum differenti ta' bonds sovrani, imma din mhix kwistjoni li għandha tiġi deċiża mill-regolaturi, Naf li għaddejjin numru ta' eh, diskussjonijiet dwar kif tista' tindirizza din kwistjoni permezz tal-concentration risks u għalhekk huwa tajjeb ngħidu li għandu jkun hemm differenzazzjoni. Grazzi, issa ħasse Guzmal mill-Gwe. Grazzi ħafna, Signora President. Jina naħseb li l-kredibilità tal-IBA ġiet affettwata mill-kas ta' fal-kas u għal kem huwa minnu li r-regolamenti kienu jippermettu irridu naraw x'ħajjiġri b'din id-deċiżjoni. Għaliex tajjeb li ninteressa għaliex meta ikun hemm lobby li ifittex regolatur ta' livell oli fis settur tiegħu jagħmilha għaliex għaliex biex ikollu informazzjoni u kontatti u dan li ħajġri bil-każ farkas u restrizzjonijiet li ġew imposti huma ridikoli. Għalhekk jiena naħseb li l-proposta ta' nomina tiegħek qed turi ċertu azzjoni ta' bla sens tal-IBA li naħsibt li hija possibbli Imma hemm din ir-riżoluzzjoni tal-Parlament, imma fl-aħħar mill-aħħar din ir-riżoluzzjoni ma servitx għal dak li xtaqnijat. Għaliex hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar li tgħaddi minn eh, funzjoni pubblika għal dik privata. Tista' tkun leġittima u ma jkunx problemi, imma il-problema hija li qed nieħdu pass lura pass il qudiem fejn hemm persuna li tagħmel leġislazzjoni u mbagħad tmur tagħmel lobbying fl-istess qasam, jiġifieri dan ma jemmilx sens. U dan huwa prinċipju li jidher li li BA m'għandhomx nibdew mill-President. Unkomplu bil-każ far każ. U anka nomina tal-kandidat li għanna qoddimna bħalissa. Jina naħseb li dan jista' jiġi solvut billi nfittxu aħjar Grazzi tal-li ċarajtinna l-punti imma mettinix ħatamil fuq il-kwistjoni tal-differenza bejn is-sessi mod konkret. Thank you. Um, so, so... Grazzi. Ħanajt għal darboħra fuq dan il-punt tas-sur Farkas u Afme. Kien importanti ħafna wara il-kriżi li l-industrija bidlet il-mod ta' kif twettaq ir-rwol tagħha. Kien importanti ħafna li l-industrija waqfet il-forma ta' involviment u lobbying li kienet isir qabel il-kriżi u li qed tagħmel ħafna ħjar in-nies kellhom jerfgħu responsabilità ta' dan. Jiena erfajt responsabilità jiena tħalt f'dak ir-rwol U jina nemmen li għamilt bitċa xol tajba ħafna, meta għet li dan huwa kif eh, namlu l-advocacy. Aħna kalmi, aħna nindirizzaw kwistjonijiet mod eh, f'saħħtu. Per eżempju, jiena qatt ma kelli badge ta' aċċess għal dan il-Parlament. Ma kellix bżonnu għaliex ir-rwol tiegħi kien li namel li il-fatti kunu disponibli biex nkunu nistaw namlu riċerka u nuru il-provi. U jena ekk għamilt għalek kena bżon li nis jamlu dan jekk nbidlu il-sistema. U jena nemmen li rnexxinna namlu dan. Imma mbagħad huwa diffiċli ħafna li tajt. Anka jekk inti ħriġt minn dak ir-rwol għal ħames snin, aħna xorta waħda naħsbu li mhux tajjeb. Inti għamilt tal raġunijiet tajbin, Inti kellek suċċess f'dak li provajt tagħmel, ilek li ħriġt ħames snin mir-rwol imma ma toġobnix. Issa dwar il-bilanċ ta' żmien is-sessi bħalma qed huwa importanti ħafna li l-istrutturi u anka fil-posta xogħol tiegħi kurrenti aħna għandna arranġamenti tax xogħol flessibbli ħafna, għandna mm, seta li jaħdem favur il-familja għandna approċċ miftuħ ħafna għal lif tal-ġenituri, xogħol mill-dar, impjiegi maqsumin, dan kollu għalhekk huwa nikola ġiexu l-kandidati. Aħna lek inħossu li dan huwa ta' saħħa fis-suċċess tagħna li nkunu nistgħu eh, nixbdu lura n-nies wara li jkunu ħarġu bil-maternity jew bil-lif tal-ġenituri. Umbat ikunu jistaw jużaw il-ħiliet li jkunu talmu jagħmlu kontribuzzjoni reali anka bbażi ta' dan. Għalek, eh, irridu nassiguraw li l-lista tal-applikazzjoni, il-mod ta' kif tippreżenta l-impjigi, eh, dan huma persuni li wkoll ħadu il-ħin mix-xogħol tagħhom u jixtiequ jiġu lura. Hemm firxa sħiħa ta' affarijiet li jistgħu jsiru u li aħna għamilna li jien għamilt biex nassiguraw li għanna mm, bilanċ ta' bejn is-sessi kif ukoll posta xogħol li għandu diversità li kulħadd jista' jaħdem fih. Grazzi. Thank you. Now, uh, we are late. Mela, edin tard. Edin iktar minn 10 minuti tard, pero numru ta' talbit tal-kelma għal khdi Jiena sanatikom ħin kollha, però jridu jkunu osra u ħajkonna anka eh, naqtaw mill-punt eh, li mis fuq l-agenda li xorta ħan votaw fuqhom għada. Mela. Signora Hubner, PPE, grazzi ħafna President. L-ewwel san saqsik fuq il-rwol ta' leba fuq il-riski u l-indikaturi. X'tista' tagħmel leba fuq dan? So, so, so I think there's, there's, there's, there's an array of, of, of, of... Iva, hemm firxa ta' affarijiet. Waħda mill-affarijiet hija l-implementazzjoni tal-RRD 2 li għaddit minn din il-kamra reċentament. Importanti illi bħal ma semmejt ikonna din eh, il-rizoluzjoni tal-banek u li dżin tinkiseb. Umbat fuq l-indikaturi tal-riskju xi ħaġa li naf anke minn dak li ġri f'pajjiżi hija kemm importanti li naqsu l-NPS tal-banek b'tali mod illi tiżgura illi l-interess tal-konsumatiri u ta' dawk li jieħdu poteki fuq id-djar ikunu protetti. Xi ħaġa illi kienet kruċjali għal kisbit tagħna fl-Irlanda hija li għandna kodiċi ta' kondotta eh, ma' marbuti ma l-ipoteki illi teżgura l-interessi tal-individwu. Tal Umbat hemm anka arranġamenti flessibli dwar kif jiġu indirizzati l-NPLs hemm bżonn ta' intervenzjoni supervizorja, hemm bżonn li anke l-banek ikollhom l-istrutturi, l-esperjenza biex indirizzaw din il-kwestjoni, jrid ikollhom miri ċari u anke jsir x-xogħol fuqhom, però m'hemm soluzzjoni mirakoluża għal dan. Il-LBA kienet ukoll fuq dimnet eh, fuq l-iżvilupp tas sigurtajiet u l-STS Eh, tal-istess aspett u għalhekk xi ħaġa li kienet importanti ħafna wkoll fl-IBA li kellna definizzjonijiet ta' dan kollu b'dan din il-bażi nixtiequ naħdmu iktar il qudiem mela biex naġlu ħanieħdu tliet mistoqsijiet u mbagħad nirrisponduhom f'daqqa. L-Onorevoli Gjori jiena apprezzajt il-risposta tiegħek fuq l-integrità kif ukoll il-perspettiva tiegħek fuq il-bilanċ bejn il-ġeneri u fejn għandu x'jaqsam opportunitajiet ugwali għan-nisa u l-irġiel. Il-Bord ta' Supervizuri tal-EBA għamlet eh, il-rekomandazzjonijiet tagħha għabbażi ta' minu adattat għal din il-kariga u mhux għabbażi tal-ġeneri. Il-mistoqsija, jekk joġbok. Il-mistoqsija fuq dawk il-pajjiżi li mhux qegħdin fiż-żona euro hemm kondizzjoni ġdida għal dawn il-pajjiżi għarrata ta' dħul biex ikunu fil-Unjoni Bankarja, kif taħseb li din il-kondizzjoni eh, taħdem u xinu ma l-esperjenzi eh, tiegħek bħala supervizur dwar kif dan jista' jgħin il-preparamenti ta' dawn il-pajjiżi. Grazzi l-mistoqsija li jmiss Sur Rowland. Mela, l-interessi, ir-rata tal-interessi baxxi li qegħdin joħolqu eh, din eh, il-bubble fl-Irlanda il mota kif qed isir il-self fuq eh, l-SMEs, anzi għall-SMEs u għal-negozji li fil-verita mux għet iseħ għalix il-self kollu ijat eh, jiffoka fuq l-ipoteki. Kif għat indirizza din il-kustjoni? Issa, Fitzgerald PPE, grazzi ħafna. Inti sur Cross, et li f'dawn l-axħar ħames snin inti ħdimt fil-Bank Ċentrali, inti irregolajt il-banek Irlandiżi wara il-kriżi anke meta tqis il kustjoni tal-Brexit Mhux żmien faċli u eh, anka jiena xtaqt insaqsik fuq il-kondotta etika fil-banek x'taħseb illi tista' tinkoraġġixxi din l-etika u apparti minn hekk x'inhu huma l-lezzjonijiet li inti tista' titgħallem mill-Irlanda l espenza tiegħek wara l-kriżi biex dawn tużom eh, fl-IBA. Sur Cross, għandek massimu ta' żewġ tlet minuti biex tirrispondi. Naħseb illi fuq il-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja, naħseb l-Unjoni Bankarja li dejjem kienet miftuħa għal pajjiżi mhux fl-Ewro, però l-loġika prinċipali hija li jekk inti għandek munita waħda, mela allura irid ikollok approċċ waħdieni għall approċċ bankarju supervizorju wieħed, ikollok ukoll rezoluzzjoni, anzi qafas ta' rezoluzzjoni waħda. U anka l-iskema ta' depożitu assigurazzjonijiet. Minar dan x'qegħdin naraw dan din ir-repetizzjoni li ma twassalna mkien sitwazzjonijiet perikolużi illi jistgħu joħorġu mill- mir-relazzjoni tal-banek ma' sovran tagħhom jekk eh, ma jkunx hemm din l-Unjoni waħda. U hemm anke pajjiżi li mhumiex fl-ewro illi huma mħajrin illi jidħlu f'din l-Unjoni Bankarja mill-lat tiegħi personali inħoss illi hemm ħafna sinerġiji illi inti jista' jkollok jekk ikollok mekkaniżmu ta' supervizjoni waħda li aħna nkunu f'komunità li naħdmu f'teams konġunti naqsmu l-esperjenzi u dak li tal-limna xaħġa li ta' beneficju kbir illi aħna nersqu li l-in mill-kustjoniet ekonomiċi naħseb li hemm benefiċċji li aħna nkunu parti minn dan il-mekkanizmu. Fuq l-interessi negattivi di mi ħaġa li għandin ikkummenta fuq għajjien, Iva għandek raġun dan iwassal biex jinħolqu ċerta ehm, kontesti. U allura għandek raġun. irridu nħarsu lejn is-suq tal-proprjetà u anka qassi oħrajn fejn bħalma tgħid inti hemm ċerta il-potenzjali li jinħolqu ċerta bubbles. Umbat għandek is-settur mhux tal-bank. Importanti li jkollna ir-riski li nkunu nafu hemmhekk. Iva, hija importanti li nqisu r-riski. Dik hija risposta tiegħi. U l-aħħar fuq il-kustjoni tal-etika fil-banek. Importanti ħafna din. Fl-Irlanda u jiena personali fokajt ħafna fuqa kif nistaw noperaw s-sistema b'tali mod illi n-nies ikollhom fiduċja fis-sistema. Dik mhijiex edem. Biex naslu hawn irridu nibdlu l-kultura, il-banek irridu jistaqsu l-om infushom jekk jistgħux jagħmlu din ħagġa ħaġa ma jekk għandhomx jagħmluha ħaġa partikolari. ħaġa li aħna ħadimna fuqha fil-Bank Ċentrali fl-Irlanda hija li konna qafas ta' kjarifika, ta' responsabiltajiet, ta' min jgħat fil-management, eh, min għandu l-għala karigi l-aġir tagħhom u anka dan il-qafas ta' sanzjonijiet. Din mhux l-unika għodda imma l-iktar waħda mill-għodda prinċipali. Tallimna ħafna lezzjonijiet fl-Irlanda, ma kienux lezzjonijiet faċli. L-iktar lezzjoni li tallimna hija li tittifoka fuq il-miri, li t-xiet xa tipprova tikseb. U li lin minn dan jekk taħseb affarijiet oħra tkun qed timmina l-eżerċizzju dak li tipprova tikseb. Thank you very much. Grazzi ħafna Sur Cross. Minuta u mbagħad inkomplu punt li jmiss fuq l-aġenda. Okay, now we... Mela. Sometime, short time to move to the next topic. Kull manna ftit ħin biex nimxu għal punti li jmiss fuq il-kwittanza. Il-rapporter huwa l-Onorevoli Epping illi sa jkun sostitut mill-Onorevoli Judzika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 the 2018 accounts from the European Banking. Dak li ħireġ ukoll mill-Awtorità Bankarja u l-Awtorità tal-Pensjonanti kif ukoll dik tal-Sigurtajiet. Kwistjoni oħra importanti Mr. Adam Farkas was appointed as Chief Executive of the Association of Financial Markets in Europe. Fuq regolazzjoni tal-swi finanzjari fl-Europa mill-2020 is-Sur Epping qal li dan ma kienx il-linja mal-prassi tajba l-prevenzjoni ta' konflitti ta' interess. Is-Sur Epping semma illi dawn il-ħatriet revolving door eh, għandhom eh, jiġu diskussi, inħarsu eh, lejom u naraw anka l-linji gwida tal-Kummissjoni tal-Ombudsman kif ukoll tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. is Repping Epping qal li dawn il-każijiet ta' revolving doors qegħdin jagħtu eh, lil gruppi ta' interess eh, ċerta vantaġġi u għalhekk qed joħolqu inċentivi ta' dannu. Il-rapporter jemmen illi huwa importanti illi konna amministrazzjoni trasparenti fl-Unjoni Ewropea kollha illi tinkludi wkoll eh, l-istituzzjonijiet finanzjari oħrajn fil-EMU. Għalhekk is-Sur Epping qiegħed jilqa il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni mis-Sinjura Tinali fuq il-konflitt ta' interess pubbliku. Għalhekk li BA u l-Bord ta' Supervizjoni għandu jirrevedi deċiżjoni tiegħu fid-dawl ta' Sur Farkas bħala il-CEO ta' AFME u l kummissjoni għandha tagħmel reviżjoni tal afas l impigi wara li kollok ħatra pubblika, kariga pubblika. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u jiena nirringrazzjakom ukoll li tal-li tajtuni ċans ntemm il-kompitu tiegħi illum. Ix-Shadows. Kristoforu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα πω ότι όσον αφορά την απαλλαγή των... Κριστόφορου fuq il-kwittanza ta' dawn il tlet aġenziji illi huma dawk li semmejna Naħseb illi l-kontijiet annwali tal-2018 huma legali u regolari ħan votaw favur għal ħafna mill-emendi, però hemm numru ta' kwistjonijiet li għandna dubi fuqhom u forsi hemm bżonn illi nibdlu l-approċċ fejn għandha x'taqsam l-indipendenza ta' dawn l-awtoritajiet. Ma tistax tkun indipendenti jekk l-istati membri qed jikkontribwixxu dan huwa suġġett iktar wiesa. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-kontributi tal-istati membri u għalhekk ovvjament hija xi ħaġa illi tkopri dawn it-tlet entitajiet. Umbagħad Naflu mandiċ ħin, però san kompli. Din iċ-ċifra ta' 60% li tintbat lura lill-istat membru dan sa jkun possibbli biss permezz ta' dialogu. E, għalhekk qed ngħid li hemm bżonn li nibdlu l-approċċ għax e, torbot ma' dawn l-allokazzjonijiet naħseb illi rridu nidjalogaw ukoll mal-Kummissjoni Ewropea biex niżguraw li nsibu soluzzjoni Eh, fuq l-indipendenza ħna iva favur u naħseb li għandu jkun hemm trasparenza kullimkien fuq livelli kollha. Eh, thank you. Thank you very much. And now uh, Gilles Boyer from Renew. Oui, merci madame. Grazie ħafna. Għax sibt li Mona muxa u ħona joħodlu postu. Grazzi ħafna. So Molnar say that... xi ħaġa, fisem l-onorevoli, il-Parlament Ewropew hemm bżonn illi jenfasizza fuq daw l awtoritajiet fil-ħarsin tal-aspetti finanzjari tal-Unjoni Ewropea favur l istabilità kif ukoll ħarsin tal-konsumaturi. tal konsumaturi kemm importanti wkoll il-supervizjoni tas-settur finanzjarju l-ġlida kontra l-ħasil tal-flus u l-frodi kif ukoll il-sfidi l-oħrajn. Huwa għalhekk illi niżguraw li l-aġenziji jissodisfaw il-mandat tagħhom mod indipendenti, konsistenti kif ukoll effiċjenti. Ikun hemm biżejjed ukoll riżorsi u b'amministrazzjoni miftuħa. L-Onorevoli Jemmen illi fuq eh, dawn l-emendi nkun għedin insaħħu l bots ta' opinjoni tal-rapporter għalhekk jinkoraġixxi illi jsir vot favur dawn l-emendi illi eh, semmu l-kustjonit illi jelenkajt. Grazzi Signora President u grazzi sur rapporter diġa kenna skambju ta' veduti f'Diċembru. Grazzi tal-li konsidrajt minn dik id-data ħafna mill-elementi li aħna nappoġġaw u dan juri li inti flessibli u jipermetti l-adozzjoni għat tests iktar eh, bilanċati u iktar forsi għatu lokal maġġoranza għalek jena nappoġġa. Nappoġġaw elementi ta' kompromess fuq l-opinjoni u jiena u kol favur tal-proposta tijak bil-fom fuq l-BA. Għatfa dal-punt ta' nuqqas ta' ftejim li diġa semmejna fl-iskambju ta' qabel il-mozzjoni tal-ritorn ġust baċetarju tal-Istati membri li mandux postu għawnek skontna fil-fema tagħna mhuwiex kompatibbli mal-prinċipji tal-Kostruzzjoni tal-Ewropa skont il-kunċett tagħna u l-lista ta' voti ovvjament se tirrifletti din il-pożizzjoni minkejja dan in-nuqqas ta' ftehim jiena nixtieq nirringrazzjak għal dan il-ħidma importanti. The translation uh, stops here. Mela traduzzjoni sa jkollha tieqaf hawnhekk l-interpretazzjoni allura issa minn dan il-punt il qudiem nitkellmu biss bl-Ingliż. Thank you. Um, Yes, I would also like to thank uh, everybody involved. Uh, there's a lot of convergence